So, nach einem langen Pfingstwochenende starten. Mela wara weekend twil ħanibdew bil-qatana tal-ambjent, tal-komitat tal-ambjent. Jinxaqt ngħidilkom illi għandna punt seba u punt sitta ġew uh, posposti mill-aġenda f'punt ta' f'aġenda punt numru 15 Għanna problema bit-traduzzjoni jgħid il-President. Ċekjaw ftit kuxa tisimawni, l-Ġermanis, l-Olandis. Tjaħdem? Mela, ħarġa nibda. ħanerġa nibda jgħet il-President. Mela, ħanerġa nalqalkom kollha għal din il-laqa tagħna tal-Komitat Xaqt najdilkom illi il-punti sitta fuq l-2020 u punt 7 fuq l-implementazzjoni tal-programm speċifiku dawn iż-żewġ punti ġew posposti mhux se nindirizzawhom illum. Imbagħad punt 15 fuq uh, il-direttiva tal-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali mhux se jiġu jiġi diskuss hawnhekk imma fuq livell eh, pubbliku. U għalhekk dan ma jqax taħt il-kompetenza tal-kumitat tagħna. Issa, ngħaddi għal punt tnejn tal-aġenda xaqnedikom li l-lingwi kolla disponibli u għall-ewel darba Għanna u koll il-Kroat maħna disponibli. Għal kollegi l-ġodda tagħna. Xifti taħbarijiet oħra. Għanna żewġ kollegi illi telqu mill-Parlament l-ewwelnet il-kollega De Brun u s-Sinjura Romana Plam. Hija laħqet il-Ministru tal-ambjent fir-Rumanija u għalhekk qed taħdem mill-istituzzjoni l-oħra mill-żgur tkun ta' kontribut għall-Ewropa mill-perspettiva l-oħra u għalhekk aħna nifirħu wkoll u nawgurawla kull suċċess fil-xol xogħol tagħha. Għalhekk għandna żewġ kollegi ġodda magħna għanna rappresentanti minn Dora Slivetti u l-kollega Ivan illi dawn iż-żewġ kollegi ser jieħdu post iż-żewġ kollegi ta' qabel. Sinra Klevetti għada kif naqdet Mana hawnhekk nil hawnhekk f'dan il-komitat Klivetti tajlu s-senjura nil hawnhekk. kawnek unħarsu l-qoddim għal-kooperazzjoni tajba. Essa, punt ieħor, il-grupp ta' ħidma ta' saħħa l-erba se jiltaqa mill-erba sa' sitta fil-kamra A5 tnejn u se jiddiskutu l-midterm review u l-evalwazzjoni tal-istrateġija tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea u l-koll intom mistednin sabiex attendu. Issa naddu għal punt li jmiss, il-punt li ta' għanna il-mistieden eh, mana unnek, il-sur Janet Potocznik, il-komissarju tal-ambjent. Aħna l-lum li kona skambju ta' idejat, ta' dialogu, mod partikolari għal-komitat tana li għan aħna nixqa naqsmu diskussjoni tagħna fi tliet partijiet. L-ewwel qed nibdew bil-kummissarju mbagħad ngħaddu min-naħa tal-kollegi nisimgħu x'għandhom xi jgħidu wkoll, imma l-ewwel nibdew min-naħa tal-kummissarju. Jekk jogħġbok, Janes, ngħadilek il-kelma. Grazzi ħafna. introduzzjoni fil-qosor illum il-5 minuti fuq il-punt li għanna fuq l-agenda fuq proposti tal-Komissjoni għall-2015 nifukaw fuq l-effiċjenza. L-ħagġa grazzi tal-istedintuni għonek fuq il-xol li għanna bħalissa u xol għal-futur ħafna minnkom jiftakru fi żmien tal-meta bdejt it-terminu tiegħi għandna tliet eh, areas ta' prioritajiet x'namlu u l-appoġġ tagħkom huwa invitali biex namlu progress fuq kull waħda minn dawn il-prioritajiet bil-roadmap li għamilna fl settembru li għadda biex aħna natu ikonna suċċess fil-mod kif aħna natu anka biex nistimulaw u nixprunaw l-ambjent anka f'dak li għandu xaqsam f'dak li għandu xaqsam mal-ekonomija u il-rapport Brandi u importanti biex nadottawh u dan il-rapport għati suġġeriment importanti biex aħna nejn nixprunaw fil-xol ta' roadmap għall-implementazzjoni ta' roadmap. Jina smajt xi żewġ fuċijiet fid-dibattitu l-ġimgħa l-oħra suġġeriment li qegħdin qisu e, mixin bil-mod ħafna fl-azzjonijiet tagħna imma nassigurakom li aħna ma konniex qegħdin nistennew sakemm ġiet adottata roadmap qabel ma bdejna nitkellmu fuq u naħdmu fuq l-effiċjenza. Il-resource efficiency kienet il-flagship tal-istrateġija 2020 tal-Ewropa sa mill-bidu tal-mandat tal il-Komissjoni, il-roadmap tatina tweġi tatina approċ ċar fil-miżuri tagħna. L-ewwel biex nassiguraw ruħna u nsaħħu ir-riżorsi tagħna u anke wkoll f'dak li għandu jisama governanza u monitoraġġ biex nistimulaw il-konsum u l-produzzjoni aħna preparaw komunikazzjoni dwar single market għal prodotti li huma favur l-ambjent. U fl-2013 ħan uħorġu dimkom eh, b'inizjattiva fuq bini u fuq ikel li jkun kollu sostenibli ikopri wkoll ir-riżorsi indispensabbli bħal ma huma l-arja u l-ilma. Iktar ta' din is-sena ħannatu komunikazzjoni fuq is-salvagwardja tar-riżorsi tal-ilma l-hekk imsejħa Water Blueprint tal-Ewropa u fl-2013 aħna se jkollna reviżjoni eh, fil-politiki tagħna f'dak għandix ta' l arja u mal-ilma u dan kollu mibni wara ftehimiet internazzjonali li mi miegħu f'Ġinevra f'dak li għandu x'jaqsam mal-protokoll ta' Gothenburg din kollu huwa fiċ-ċentru eh, fil-aġenda ambjentali tagħna, da jinkludi l-isforzi biex nintegrawh, nintegraw da kollu fil-politiki favur l-ambjent u l-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, fl-istrateġija ta' adottata s-sena l-oħra. Lid-darba ħammoru Heidelberg biex nibnu fuq ix-xogħol kollu li sar qabel u jkun importanti li aħna eh, nagħtu soluzzjonijiet u nkunu ta' suċċess u biex nejnu nżidu mal-qafas mal, mal Eh, nitkelmu fuq ħan nitkellmu wkoll fuq speċi invażivi aljeni. Anka biex nikkomplimentaw leġiżlazzjoni eh, eh, tal-kimiċi imma li nadottaw dokumenti u leġiżlazzjoni huwa biss l-ewwel pass li aħna naħsdu dak li nkunu għamilna ifisser, irrit ifisser neċessarjament implementazzjoni propja. Jina nħaris il-qoddim f'dak li għandu xaqsa ma dak li għandkom xitajdu bħala komitat komita hawnhekk u da kollu koll e, għandu x'jaqsam xaqsa ma direttiva tal-impact assessment fejn aħna nassiguraw ruħna li jkun hemm applikazzjoni żgura ta' verifikar ambientali. Hemm l-effiċi l-efficienza li risorsi u għalli il-xol taħatti uħor namlu il-xol taħna u koll rridu nħol u eh, metodi kem f'dak l-għandu samma enerġija, sajt, inno riċerka da kollu. Id-diskussjoniet fuq il-proposta tal-Komissjoni taħt il-qafas multijanwali u ma test importanti ħafna għal kapacità tagħna biex aħna inkunu, inkunu ta' suċċess f'dawn il-punti. Nispera li nkunu nista' nserraħ fuq il-membri ta' dal-komitat biex ninsistu li din l efficienza ta' risorsi hija hija eh, eh, mandat tal-diversi komitati bħal inte, il-istassajt, ecc. Aħna nkomplu diskussjoni tagħna mal-istati membri fuq kwistjonijiet bħal eh, il-phasing out ta' sussidji u l-prioritizzazzjoni ta' miżuri oħra u s-semestru Ewropew bħala proċessu għall-aħjar mod biex aħna immexxu din il-diskussjoni dak għandu jisesam ma' governanza favur l-ambjent u biex inserħu biex insaħħu wkoll dal-pilastru tal-2020. Kif tafu aħna għandna daw id-diskussjoni ta' din bħalissa għaddejjin. Daw l-indikaturi ta' effiċenza u kollum ma ta' importanza u l-proċess dis-sena bdejna pjattaforma biex li qiegħda diġà tagħti riżultati li aktarx narawhom mal-2013 u fil-fatt l-ewwel laqgħa tkun il-ġimgħa dieħla fl-aħħar ma mhux tinqas iktar ta' din is-sena aħna se jkun senat noħorġu e, bi proposta l-qafas ġdid permezz tal-adozzjoni f'dak l-għandu x'jaqsam mal-programm ta' ambjentali napprezza ħafna x-xogħol ta' tal kumitat taħt is-CCAP u napprezza ħafna l-appoċ tagħkom fl-iżvilupp ta' program ġdid u iktar b'saħħtu f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-isfidi li qegħdin niffaċċjaw u biex ikontribwixxi ma' l-isforzi kollu bħal pereżempju saħħa favur l-ambjent, eċċetera. Iktar ma nimxu l-qudiem għandna bżonn iktar minn qabel naħdmu flimkien biex indawru dan il-programm ambizzjuż u daw l-ambizzjonijiet f'realtà bi benefiċċji tangibbli u prattiċi għal ġid tal-ċittadini Ewropej. Jiena sempliċiment missejt fuq ċerti affarijiet u naf li bħala implementazzjoni ħan nimxu iktar tard fil-punt ieħor li jmiss u ħan nitkellem iktar fuq l-ilma, ma meta nitkellem fuq effiċjenza tal-riżorsi huwa impossibbli li aħna ma nitkellmux fuq l-affarijiet kollha. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Janis Potocznik. Äh, Grazzi ħafna Kommissarju. Grazzi tal dak li attenti anka dwar il-pjanijiet li għanna. Ovvjament, irridu neħdossib ukoll l-element ta' leġislattiv fir-rapporti li eh, aħna lan tagħna huwa Marzu l-2013, jiġifieri dak li aħna qed nissuġġerixxu traduzzjoni li reġgħet mhix qed taħdem jgħid il-President. Naħseb illi hemm xi problema teknika. Mela, għana ġa nibda. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek, Sur Kummissarju, u aħna nitkellmu fuq leġiżlazzjoni u rapporti tal-Parlament u għalhekk dan ir-rigward għandna id-deadline l-iskadenza tal-Marzu tal-2013 għaliex dak li jiġi wara dik id-data il-Parlament mhux se jkun possibbli li implementa f'din il-leġiżlazzjoni għaliex f'Marzu tal-2014 nkunu deħlin fil-fażi tal-elezzjonijiet u għalhekk minn April ma jkonniex seduti u għalhekk xtaqtkom li tieħdu dan il konsiderazzjoni ġifieri l-proposti kollha ħodu konsiderazzjoni l-element tal-leġislattiv, jiġifieri kollox li tisseħ qabel Marzu 2013 sabiex dawn il-proposti ikun jista' jiġu implementati f'din il-leġislatura. Aħna diskutajna dan kollu fil-font anka il-rapport eh, Gebrandi kien hemm ħafna emendi, iktar minn mistaxu, u kien hemm diskussjoni vivaċi u żgur li ser ikona suċċess f'dan il-qasam. Għanna lista twila hawnhekk ta' kellima li jixtiequ intervjenu għandi l għennet il-Sur Ziber għall-IPP. Grazzi ħafna, Sur President. Diskussjoni li għanna unek eh, bħal dejjem hija waħda importanti, waħda kolorita, u għalhekk xtaqt anka nagħmel referenza għal Green Week li hija inizjattiva eh, tajba għaliex turi anka dak li għanna namlu u anka nkunu viċin eh, ta' ċittadini ta' nasa biex nikkomunikaw maħħom ma' taħjar. Pero, għat nara problema fir rigward ta' leġislazzjoni u fir rigward mod speċifiku ktar tal-implementazzjoni fil-qasam ambientali. Diġa semmejna dan il-pont ta' leġislazzjoni għawnek u l kema minna passi gbar il-qoddim. Xtaqt nagħmel referenza għal qasam tal-ilma u tal-arja. Jak nibda eh, dwar l arja jider li hemm ħafna raġuni illi għadhom il-bot mill-istandards Ewropej fir-rigward tal-kwalità tal-arja. U għal-kem qed jagħmlu dak kollu li huwa possibbli minnaħa tagħhom qed ħafna limitazzjonijiet anka eh, għet jisibu ħafna diffikultajiet u ma jistgħux jilħqu eh, l-għanijiet kif imnizla, il-miri kif imnizla, memx eh, lok fejn nitħol ħafna dettalji hawnhekk, però irridu namlu minn kollu sabiex ikonna approċ permess tal-politika tagħna sabiex nindirizzaw is-sitwazzjonijiet speċifiċi u anka konna evalwazzjoni, studji ta' kif nistaw is-sitwazzjonijiet kollha nindirizzawhom l-aħjar mod possibbli u ma nkunux passivi. Jina u kollat naħdem fuq il-rapport rigward ta' sustanzi u naħseb li jekk ikonna ċertu limiti jien però hemm il-problema wkoll illi eh, fl-istati membri qed isibu diffikultà fil-rigward li huma qed jinvestu ħafna però ftit qed igawdu benefiċċju għalhekk din hija l-problema ewlenija. Il-messaġġ li aħna ntnaddu huwa illi aħna qed donnu nitfa' ħafna enerġija fuq l-investimenti, fuq ir-riċerka, fuq dak kollu li huwa possibbli imma fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri mhux qed jilħu l-għanijiet kif eh, imnadija Dan jgħat ukoll uh, eh, fil-gwar tal-awtorizzazzjoni tal-materjal u eh, ta' sustanzi. U f'din aħar sena li fadlinna naħsibx li lan huwa li noħol u regoli ġodda imma kif nistgħu ngħinu li l-istati membri mod prattiku sabiex jelbu dan il-problemi ta' implementazzjoni u għalhekk niksbu rizultati aħjar anke fuq il-livell Ewropew. Grazzi ħafna. Sur Dulan, Sur Lajnan. Sur Pataxni, kiku il-xol aħna meċxuħ bl-istess rata li inti għamilt l-introduzzjoni tijak zguri li nikzbu ħafna 50 minn qasir. U għalek il-mistoqsija hija li ma leġislazzjoni, li ma regoli ser jajnuna sabiex aħna naħdmu mod effiċjenti anka fil rigward ta' rizors sal-2013. U xaqt nistaqsi wkoll kif qed naħdmu bej il-roadmap tal-effiċjenza ta' rizorsi il-seba program AFAS u l-istrateġija ta' sostenibilità illi qed naħdmu fuqhom l-istrateġija ta' sostenibilità sar minna ħanitfawa taħt it-tapit x'qed nagħmlu. Eh, jew ser intuwa daqsxejn eh, aspetti ġodda, intuwa ftit ħajja ġdida. Il-ġimgħa li għaddiet fil-plenarja aħna wkoll indirizzajna il-mistoqsija lejn l-istati membri jekk hemmx pjanetazzjoni fir-rigward ta' riżorsi diġà mill-mitigation plans u l-adaptation plans. Però forsi rridu nara kux utli wkoll li fil-qasam ta' riżorsi li stati membri kollhom dawn l-istess tipi ta' pjanijiet. Il-ħamis li għadda manka fi Brussel diġà kien hemm proposti fil-rigward ta' dawn il-pjanijiet ta' azzjoni u għalhekk irridu naraw sa nagħmlu bihom. Forsi eh, nistgħu nagħtu idea ġenerali u mbagħad nimxu sena sena sabiex nevalwaw is-sitwazzjoni. Għandi wkoll żewġ mistoqsijiet. Għanna wkoll il-kwistjoni tal-tniġġis minħabba l-istorbju. ħafna nies jiexu f'ambjent malu u għalek irridu naraw anka kussar nindirizzaw eh, punti bħall-arja eh, fil-binjiet eh, peress li anka ħafna nies jgħaddu ħafna ħin f'żoni maluqin. Grazzi, President, għan nirrepeti dak li għal President għal leġislazzjoni ma tituqot attent u koll meta niġu għal timetable biex biex il-għalix għal raġuni differenti, għal ħafna raġunijiet il-Parlament għet jgħamil mill-aħjar tijow f'dak li għandu xaqsam ma, ma, ma isiru l laffajt ma l-Kunsil ma tantx qed isservi tajjeb u dan jista joħroġ b'riżultat il-Kunsil joħodna for granted. Allura, qed nitkellem fuq l-estensjoni tat-timetable biex naddu il-passaġġ ta' leġislazzjoni issa punta dwar l-implementazzjoni. F'ċerti gazzetti aħna jew papers ma tantx rajna fis-sustanza xed xet naslu għalih fl-implementazzjoni forsi nistgħu forsi tista' tagħtina xi figuri biex naraw fejja din, nispera dan. Ħanatikom eżempju, id-direttiva dwar l-end of life vehicles, daw il-karozzi li jitkun spiċċitilhom il-ħajja tagħhom fuq it-triq. Dik kwistjoni tal-1999-2000 u sal mill-2006 kienet kienet kienem meħtieġa li 85% ta' kontenut ta' karozza għandu jmur għal riċiklaġġ u mill-2050 dil-figura għandha toħroġ għandha titla l-95% sa kif qed nifhem nafajtien il-parti l-kbira tal-Istati membri għazbissu ma' viċin 85% li suppost hija l-figura ta' issa u ħafna minnhom naħseb issa uh, waslu jafu li m'hemmx pressjoni fuqhom biex naslu għal ħtiġijiet skont il-liġi u għet jamlu biss li jistaw, ma mux għedin jamlu, mux għedin jamlu l-almu taħħom biex naslu għal dan il- din iċ-ċifra, għal din il-figura. Hija leġislazzjoni tajba, però fil-prattika mm, hemm daqsxejn problema. U dawn il-miri ta' riċiklaċ mhux qed jiġu onorati. U l-Kummissjoni il-Komissjoni jeda tipprova tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri u dan jiġi maqlub eh, f'pieni u teddit minn ħatar l-Komissjoni fuq l-Istati Membri. U forsi allura tajb li tiġi lura lina u tgħidilna xazzjoniet ta' ksur jew miżuri oħra ħad jieħdu biex nippruvaw nassiguraw ruħna li jkun hemm implementazzjoni tajba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u anka grazzi ta' tħabbira tiegħek dwar il-proċedura normali meta nitkellmu fuq l-leġislazzjoni ma' żewġ uh, readings u mhux wieħed anke jekk qed tajt inti, inti inti qed tmexxijaw. Grazzi ħafna. U issa kellim li miss u Bass Sajħan. Grazzi, President, u grazzi ħafna Komissarju Patoċnik ta' introduzzjoni tiegħek dwar l-effiċjenza u veru nħoss li aħna adottajna rapport fil plenari tal ġemal oħra għandna viżjoni tajba ħafna fejn rridu naslu imma mistoqsija tagħna il-mistoqsija tajba hi xi mississa u kif ħa naslu biex konna implementazzjoni tajba biex aħna l-parti kbira naqblu anka ma, ma suċċessi illi tista' jkollha din il-leġiżlazzjoni anke f'dak li għandu x'aqsa mal-bini ta' ta' pontijiet li għanna mal-imsieħba kollha u x'għandna nippretendu bħala passi eh, konkreti. Kulħadd qed jaħseb dan nixtieq nisħaq fuq tliet punti importanti li verament nixtieq li jkolli iktar għajnuna konkreta minn għandek x'tbax nistennew dwar l-ewwel li co-design directive din id-direttiva fejn tajt li l-ambitu ta' dan ta' din id-direttiva bżonn tiġi estiża u mhux biss inħarsu lejn l-enerġija imma wkoll prodotti relatati mhux bil-fors mal-enerġija u anka design ekoloġiku biex jekk intejbu l-effiċjenza fl-enerġija. Nistgħu nistennew reviżjoni ta' dan imma nixtieq nisma' minn għandek press kummissarju meta nisten għandna nistennew xi ħaġa dwar dan x'ini fuq l-estensjoni qed nippretendu li ħajkolna u jekk xi wieħed mill-pakketti li aħna nistennew sa marzu tas-sena d-dieħla dinja mistoqsija importanti t-tieni il-biomassa. Jekk inti tħares lej kif qegħdin jitrattaw dan is-suġġett fil-ħdan l-Unjoni Ewropea billi impoġġuha f'poteri daqshekk eh, eh, differenti, f'kuntesti differenti, ma nix nam nużaw il-massimu ta' din il-biomassa. Ma ħajkun importanti ħafna li jkollna kriterji ta' sostenibilità nafu li kienem diskussjoni għaddejja bħalissa ma meta nisten ħanistennew eh, xi kriterji ta' sostenibilità li jkunu li jkunu konkreti qed nitkellem fuq il-biomassa solida mhux fuq il-biomassa bħala fuel imma dik il-solida tielet kwistjoni hija dik jiena pjuttost diżappuntat illi meta naqlu il-nutrient cycle ma nsibbu xej fuq il-cat proposal. Meta naraw il-proposti ambientali il-nutrient cycle memx proposti fuqhom u naħseb li din hija opportunità li tlifna meta nitkellmu fuq ir-riforma tal-kep. U naf li, li diġitija kiet jaħdem ukoll fuq paper fuq il-fosfati li tista' tiġi tista' toħroġ qabel ma nieqfu għas-sajf il-fosfat, il-kwissjoni fuq il-fosfati ħajkonna eżempji ċari dwar kif nistaw inxejru, kif nistaw nużaw eh, il-produzzjoni lokali tal-fosfati flok ma noqogħdu eh, inġibuha minn pajjiżi oħra. Jiġifieri mhux noqogħdu nimportaw mill-Marokk mbagħad narmuha fil-oċean. Allura nixtieq nisma' xi ħaġa oħra fuq hekk minn għandek. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa kellim li nes missija Anna Rospa. Grazie ħafna, nostro Presidente. implementere alle disse lovgivninger til de private hushold. Mela, dwar il-private households din, kif tista' tidħol f'dan is-suġġett? Għandek stat l-istati membri biex tpoġġihom biex tinżel sal-livell taċ-ċittadin stess, aħna ħriġna b'dokumenti f'din il-Kamra u xultant huwa tajjeb li xkultant dawn jeħlu li ġdiet tmur f'livell ola. Dawn huma wara kollox in-nies li jibdlu id-dinja ta' madwarna qed naħseb fuq l-użu tal-ilma, l-enerġija, l-interazzjoni tal-bini, kif namlu l-bini, l-kostruzzjoni, l-enerġija alternattiva, e, wind power, etc. Għaw problema bit-traduzzjoni, għaw problema kontinua bit-traduzzjoni, jtjajt il-President forsi l-kellima tista' titkellem bil-Ġermaniż fa bil-Franċiż hemm ċerti eh, problemi tekniċi li jiskuża ruħu l-interpretu. Mela biex inkompli fuq l-użu eh, ta' televiżjoni, relazzjonijiet pubbliċi jew għażliet pubbliċi oħra biex aħna noħorġu l-messaġġ tagħna lin-nies biex bekk in-nies ikunu jistgħu jifmu li aħna sempliċement bil-fors irridu nidħlu Eh, f'bidla fil-flużu, f'bidla dwar kif ngħixu fil-ħajja ta' kuljum. Għaw kollega li qed jitkellem fuq li jitniġġisu fuq l-ilma imma fuq politika biex aħna r iġibdu niġibduhom mill-ilma mhux biss dak għandu ċasam mal-bidja u mas-sajt fil-lagijiet, etc. minħabba tniġġis kimiku xedin namlu dwar dan kollu li tistaqs il-kellima. Aħna verament nemnu, nafu l-iskariku mill-agrikoltura, mill-industrija agrikoltura ixinu, imma fuq affarijiet oħra maħniġ daqshekk ċerti dan kollha huma suġġetti li huma importanti għalina. Grazzi, grazzi ħafna Anna. U issa Grazzi sur jien nixtieq inkun naf kif nistgħu nikkonċiljaw daw l-affarijiet fih dan il-ġlieda daqshekk għalja minnaħa tal-Kummissjoni fuq daw il-punti ambjentali minnaħa ma' diżinteress li hemm u nagħtikom eżempju dwar il-modifiki u t-tibdili hemm f'dak li maskariku perikolu anka minn min dak li joħroġ wara ġliet u gwerer u għedin ninħbew wara li dak li għamlu l-istati membri. Jina nemmen li huwa ferm iktar perikolus li nżommu l-Ewropa mimlija toqob mimlija veleni li huma verament kanċeroġeni, verament perikolużi. bat xek namlu, jew xek tamlu bħala komissjoni qed tgħidu li l-istati membri jridu jħallsu ta' dan kollu u minnaħa l-oħra l-kollega tiegħek Almunja x'qed jgħid il komissarju Almunja qed jgħid u ħani kwota jekk il-produzzjonijiet jaddu mill-Unjoni Ewropea għal pajjiżi terzi li għandhom regolamentazzjoni ambjentali inqas riġida, dan jista' jimmina l-mira tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-mira ta' tnaqqis globali tal-gassel, gassijiet serra, u dan jwassal allura sussidji ta' li jistgħu jitrow sa' 85% ta' sostenibilità ta' dawn il-kumpaniji u dawn jistaw joħorġu u koll għal 65 sal 2017 sal-2020 min ħajħallas iħalsu bi skema ta' għajnuna statali għall ispiżi addizzjonali tal-elettriku li huma l-istati membri infushom. Allura minnaħa waħda hawnhekk qegħdin nimponu e, e, spejjeż esaġerati għal dawn l-industri biex jirċievu e, biex jirċievu kwoti Umbat l-istati membri rridu jkunu huma li wara li jkunu għamlu għajnuna sa, 85% tal-enerġija li tkun ġiet ikkonsmata għal dawn l-affarijiet. Imma mbagħad intom qed intgħidu illi aħna fuq l-iskarki aħna ma nibbligawkom tagħmlu xejn. Kummissarju, ejdilna x'biħsiebkom tagħmlu jiena ngħix f'pajjiż li huwa kompletament qiegħed taħt li mimli ikt minn iktar minn 80 sustanza eh, li huma verament perikolus l-istat taljan mux qed jimmodifika, il-komun ma jimmodifikax, ħadd mu qed jimmodifika, ħadd mu qed jibdel xejn. U daw kollha ikunu riżultat ta' kankru, ta' martiħor u forsi nkomplu nibdlu allura forsi l-ilma li niproduċu bil-Coca-Cola tijajt il-kellim. Grazzi ħafna. Abgeschlossen. Tajt, lekk mela l-estejna l-lista tal-koordinaturi. Kien hemm insemma wkoll il-programm tar-riżorsi imma anke l-effiċjenza jekk aħna rridu nħuq dawn l-anijiet. Aħna semmejna anka ċertu disciplina u approċ ma l-industrija fl-industrija illi donnu ma tantx wassal għal ħafna riżultati tajbin. U anka kif il-Kommissjoni ser tkun tant koraġġuża illi tinternalizza dawn l-spejjes esterni u li tinkludi għalek il-proposti b'tali mod illi anka eh, fil-qasam anka ta' trasport kien hemm eżempju dan il-jura tickets li ġin meħut in konsiderazzjoni, jisir l-istess ħaġa anka fil-qasam tal-ambjent għalhekk Aħna ħerqana li nisimaw l-inizjattivi min-naħa u anke x'qed tippjanaw minna tal-Kommissjoni fil gwar tal- eh, eh, finanzi u anka forsi elementi li jiswew iktar minn oħrajn, però l-iktar element importanti għalina huma l-ilma, l-arja, u anka il-taxxi li għadin ħalsu l-500 miljon ċittadin Ewropew sabiex anka jiġu eh, indirizzati dawn l-elementi bħall-ilma u l-arja. Quite a long list. And, uh... Għandi lista twila u jekk nibda nispjega ftit mill-affarijiet li ħarġu taħt punt 2 u 3 ta' dan il-dialogu strutturat jistakun n-tfixkal kem jinsaħan għamella l-mutijaj. L-ewel, il-mistoqsijiet dwar l-implementazzjoni li għedin taħt parti 3, ta' naħseb li hija kwistjoni mill-iktar importanti. Bazzikament intqal illi hemm f'ħafna każijiet int ma tistax tara il-passi li ħajkun hemm fil-ġejjin u dan huwa minnu Naħseb illi l-eruq tal-nuqqas ta' implementazzjoni imorru fil-font. U s-situazzjoni fi stati membri tista' ikoll anka problemi oħra minn. Issa jekk ħan għamlu implementazzjoni skont il-proposti l-ġdida li għamilna fil-komunikazzjoni tagħna, naħseb illi jekk taraw li l-komunikazzjoni tagħna taraw li provajna nindirizzaw l-eruq tal-problemi ewlenin. Hemm żewġ problemi ewlenin fl-Ewropa, il-ċittadini ma jafdawx il-gvernijiet u l-gvernijiet ma jafdawx l-gvernijiet l-oħrajn. U dik hija l-qalba tal-problema tal-implementazzjoni u din il-problema rridu nindirizzawha fl-imkien. Jiena ħan jina nix nsemmi u koll illi rridu li nħol u proċess iktar sistematiku rigward l-arfin għax bħalissa qed nimxu wisq b'mod spontanju. U punti ieħor u li nsaħu il-kapabilta fil-istati membri sabiex is-sistemi tagħhom ikunu simili għal xulxin bekk responsabiltajiet tal-istituzzjonijiet kollha mill-gvernijiet u għall-ispezzjonijiet pereżempju dan kollu għat flimkien u kunu nistaw naslu għal riżultati aħjar mir riżultati attwali u nkunu nistaw nuru li ċittadin li l-istituzzjonijiet u l-gvernijiet qed jimxu id fit. Din kienet id-diskussjoni illi ridna noħorġu mill-komunikazzjoni tagħna. Din trid tkun xi ħaġa rridu li rridu naqblu fuq għal-kol sabiex kunu nistgħu nimxu il-qudiem. Ma nistgħux naħsibx li hemm xi approċċ ieħor jista' jaħdem. Nisaw tkellmu dwar ksur illi sema wkoll mill-Kris. Issa illum wara f'sinar ħan nitkellmu l-kwistjoni ta' ksur wara nofsinhar ksur fil-kwistjoni tal-politika dwar l-arja. Irridu ikolla lista ta' prioritajiet. Din mhix eh, dan mhux ħsieb stramp, tkollok prioritajiet flimkien mal-implementazzjoni. Kull min irridu nindirizzaw kull min qed jikser il-liġi, però jekk hemm ta' ksur differenti mela rridu niddeċiedu li mu l-iktar importanti irridu naġlu iktar ma dawk illi qed eh, naġlu iktar ma min ma min qed jagħmel ksur iktar fit-tu ta' żmien, ksur li taħal impatt kbir li taħal impatt kbir fuq ċittadin. Ma nistgħux indirizzaw l kol kemm huma f'daqqa. Għalek aħna qed ridu naħsbu bisħieħ fuq dan, irridu żommu f'moħħna iżda li għandna 170 persuna illi għandhom wis diġà x'jamlu. Għanna politika li mux dem valid għal gvernijiet tal-lum. Dem qed naraw li hemm iktar talbiet sabiex nippruvaw eh, nsibu soluzzjoni għal problemi attwali. Iżda m'hemmx biżej hemm wisq xogħol xisir, din mhix skuża, però nixtieq ngħidilkom li huwa impossibbli illi nindirizzaw kollox fl-istess ħin bl-istess eh, saħħa. Dan huwa impossibbli. Issa kien hemm il-kwistjoni saqsejtu dwar is-sena d-dieħla. Ovvjament wieħed mill-iktar punti importanti li għandna fuq moħna palissa hija l-reviżjoni tal-politika niftakru illi l-lum stess jina diġa għet li dan ħajkun dibattitu verament diffiċli għax din politika kif diġa semmejt miex kwistjoni faċli fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jekk trid inti tindirizza din il-kwistjoni, trid tidħol fil-qalba tal-problema, jiġifieri trid tindirizza lil setturi oħrajn u tara kif aħna il-kol fl-imkien serin nħarġu b'riżultati u natu tweġbiet li għamlu sens. Din kienet diffiċli ħafna anke meta kont niddiskutu l-protokoll. Imnalla għandna l-impenn min-naħa tal-istati membri u hemm ambizzjoni min-naħa tal-istati membri sabiex nilħu il-miri tal-2020. u koll direttivi sabiex jgħinuna nilħu dawn il-miri. U tafu li dawn id-direttivi marbuta mal impenni tal-istati membri l-WHO u kol tista' tgħinek hemm affarijiet iktar jekk hemm affarijiet li huma verament jagħmlu lna ħsara, jekk għandna provi ċari li hemm xi kwistjoni li kwistjonijiet qed iwasslu għal diversi mwiet f'post partikolari, per esempio fil-bliet meta mqabla ma' postijiet oħrajn fil-pajjiżi, mela din kwistjoni illi bil-forsi rridu nindirizzawha malajr kemm jista' jkun għax tkun kustjoni importanti. Naħseb ukoll li rridu nifukaw fuq uh, Resource Efficiency Transition Platform. Nina għandi tama kbira f'din il-pjattaforma. Nipruvaw natu iktar attenzjoni, pubblika u attenzjoni um, politika li din il-kwistjoni. Din għandha twassal għal tiservi ta' spunt għal sabiex naħdmu iktar fuq dan il-punt. il-World Business Council ħadem u koll eh, għax-xogħol fuq xogħol sostenibbli u ma għadhom kemm ippubblikaw politiko Emma madwar Seba' triljun li ta' parir irridu rinna regolaw, nadottaw il-budget samlu monetaraċ, dan kollu ġej minn negozju, dal-parir ġej minn negozju, dan eh, dawn huma parir li nataw li ħarġu qabel il laqa ta' rjom. U importanti nisimgħu lin negozji nfushom qed n nagħmlu dan għamlu l regolamentazzjoni. regolamentazzjoni Għalhekk irid ikollna implementazzjoni sabiex itħares il ġejjini Issa rigward il-problemi l-oħrajn semmejtu. Rigward l-istorbju. Għal darbohra WHO fil-fatt sabu li dan huwa marbut ma' diversi mart bżonn li hemm eh, azzjoni toħrajn sabiex ikunu nistgħu implementaw id-direttivi sabiex il-Komissjoni tkun tista' tnedi mill istgħar fis possibbli direttiva li tindirizza din il-kwistjoni tal-tinġis permezz tal-istorbju u li konna metodi komuni sabiex indirizzaw metodu komuni mal-Unjoni Ewropea kollha sabiex indirizzaw dawn eh, dan it-tip ta' tniġis, jiġifieri din dawn appunt li wkoll qed naħdmu fuqu. Issa rigward l-implementazzjoni din hi wkoll l-implementazzjoni kwistjoni diġà tkellimt fuqha, eco design kienet kwistjoni oħra li eh, nissemmi dawn. il-pozizjoni tal-Kommissjoni u l-kamp ta' applikazzjoni dwar dan dwar eco-design hija ħatoħroġ fl-aħħar tal-2012. Għandna diġà għamilna studju dwar dan l-eco-design u l-konklużjoni kienu illi illi bħalissa du prematur. Nħorġ konklużjoni tajbi għal kem nistaw nħallu impatt pozittiv fuq l-ambjent, irridu nenfasizzaw illi l-mezzi ta' testjar palissa mux miex kollha disponibli għalina u jista' jkun illi li nitlu frisku kbir ta' non-compliance. Aħna qed naħdmu fu e, pilotaċċju testjar sabiex innaqsu il-carbon footprint għanna diversi partijiet tal-leġislazzjoni illi huma rridu nilqom sal-2014 u dawn huma punti importanti li rridu nilqu. Nixtieq ngħid illi jiena verament nemmen f'eco design, nemmen bisħieħ illi għana nestenduha mhux biss tal-enerġija, iżda dawn il-punt dawn il-passi kollha. Irridu nagħmluhom T'ali mod li nkunu naw ċert li mexxin fi direzzjoni tajba, nkunu ċert li nistaw nimplementawhom il-punti kollha. Nix nerġa' lura l xi punti li semmejt illi inti li għamilt rabta bejn il-biomassa u Nixxin ngħid li anke hawnhekk huwa verament meħtieġ li ma tagħmilx li ma tuħux id-deċiżjoni l-ħażina għaliex inkella ruħe f f'pożizzjoni fejn ma tkunx ħadd f'konsiderazzjoni eh, l-impatt kollu tal-miżuri li inti implementa l f'daqqa waħda jista' jkun illi eh, punti li ma kienux importanti ħames snin ilu jisiru importanti lum il-ġurnata. Dan huwa din is-sitwazzjoni ma rridux nisbu ruħna fiha. Issa il-biomassa. Riċentament smajna dibattit dwar il-biomassa fil-Kommissjoni kien hemm opinjoni differenti, aħna nemnu illi il-passi li għana nieħdu fil-futur nafu bejn ħetwar kif għana nimxu ktar qoddim. Iżda, fl-opinjoni tiegħi hemm punt wieħed li qatt ma ninsew għala il-biomassa u għala l-enerġija rinnovabbli u għala dawn politika din politiċi kollha marbuta ma' dan ħadna deċiżjoni li nimxu magħhom. Dan għamilnieh minħabba tibdil fil-klima u għax ridna nindirizza l-problema ta' tibdil fil-klima u l-emissjonijiet tal diossitu tal-karbonju. Innaħsbu f'dan kollu meta kuna diskutu tal-kwistjonijiet għaliex huwa meħtieġ illi ma ninsewx għal diversi raġunijiet xini xinu xini raġuni fil-qalba ta' kollox. Irridu dejjem inżommu f'moħħna xinu l-għana ħari tagħna. Issa rigward il-ċiklu ta' nutrizzjoni. Semmejtu hintom. Aħna ħana adottaw komunikazzjoni li tidħol fis-sefraħar tas-sena il-Kummissarju Tajani u jien ħanamlu dan u eh, nasab li dan ħajkun punt importanti meta dawn l-elementi ħan konsidrawhom flimkien ħarħarx flimkien. Issa, rigward ċerta punti li huma marbuta mal effiċenza ta' rizorsi, diġa tkellim dwar il-fosfati. Issa għal l-effiċenza ta' rizorsi nixtieq ngħid li jien diġa semmejt fl-introduzzjoni tiegħi li qed inħejju żewġ eh, karti rapporti dwar kwistjoniet li għandhom bżonn attenzjoni speċifika l ewwel waħda il-mobilità li diġà ndirizzjoni mill-white paper. It-tieni huwa l-ikel u t-tielet ħajkun il-bini. Aħna wkoll aħna għadne nħejju rapport eh, dwar dan kollu eh, dawn ħajkunu dawn ir-rapporti ħajkun inklużi ħajkunu ħajkun fihom rapporti pariri iktar konkreti dwar kif għandna nimxu tal-qoddim. Issa Sinir Rosenberg dak li qalet i dak li semmit u ma kwistjoniet li nantuhom l-attenzjoni li ħaqqom u għaxira għan l l-attenzjoni. Meta nitkellmu dwar l-effiċenza fir-riżorsi, nis fil-ċriki politiċi tiegħi u fil-ċriki ekonomiċi tiegħi dejjem jgħidu illi l-effiċenza ta' rizorsi tfisser illi kunem hemm effiċenza fl-użu tal-enerġija. Din dan huwa verament punt importanti. Naseb illi l-effiċenza iżda tal- l-effiċenza fir riżorsi hija kwistjoni ħafna iktar wiesa u importanti tinkludi l-ilma, l-arja, l-art, eccetera. Jien nispera li din l-effiċenza fir rizorsi u la li ħanuħol u dwar dawn kollu dwar tal-punt ħat twassal għal abbozz politiku li konsiderazzjoni dan kollu. Semmejtu u koll l-aspet nazzjonali din toġobni hija idea attraenti. Inna naħseb li nsan niżol pjattaforma l-efficienza tal-enerġi, tal-efficienza tal-rizorsi bħala test sabiex naraw jekk nistaw xikonna um, prassi iktar effiċenti ta' implementazzjoni. Naħseb li dan jagħmel sens. Issa, għal-raġunijiet farmaceutiċi il-tniġis eh, li qed ikun hemm fl-ilma minħabba dan saqsa dwar dan il-punt is-surossi nix ngħid li aħna m'għandniex pjan konkret biex nindirizzaw dan. Iżda taf inti illi riċentament għamilna proposta sabiex ikunu konna lista ta' prioritajiet fuq is-sustanzi differenti kimiċi li rridu nindirizzaw eh, li sustanzi kimiċi li intisib fl-ilma. Aħna diġa għanna evidenza li diversi li ċerta prodotti farmaceutiċi jagħmlu ħafna ħsara. U tista' tkun ċert li ħajkonna dibattitu serju ħafna Iżda nafu li ħankun qed nimxu fid-direzzjoni tajba. U dan kollu jaqa taħt il-Water Framing Directive. Għadna maħniex fi stat matur ta' implementazzjoni ta' din ta' dan il-programm qafas, pera tista' tkun ċert illi din il-kwistjoni ħan nindirizzawa ħon tkun ta' priorità għalina. Mattias, l-ħar kwistjoni, l-ħar mistoqsija tiegħek kienet dwar il-politika tat-taxxa u affarijiet marbuta ma' dan kollu. Dawn huma din il-parti faċli tal-istorja tal-kwistjoni kollha. Aħna qed nippruvaw għatih illi Għanqot attent xinejt għax eh, nixċerċem xaħru kunem fil-proposta però pero ngħid illi għana diskutejna u tajna l-attenzjoni tagħna sabiex Ir-rakkomandazzjonijiet imorru f'direzzjoni fejn l-Istati membri jimxu minn tassazzjoni fuq il-xogħol għal tassazzjoni fuq l-ambjent. Aħna ma rridux nagħmlu nagħtu ktar pis, nagħmlu ktar pis eh, permezz ta' tassazzjoni. Bil-kontra, aħna għandna prezz oli fuq ix-xogħol fuq għalhekk it-tassazzjoni tkompli żid fuq l-ispiża ta' dan, għalhekk ma rridux aħna nkomplu nżidu din l-ispiża, irridu illin ikun hemm qalba minn min tassazzjoni mod għal tassazzjoni ta', ta tip ieħor. Għana naħsbu ukoll illi ikun li fil-fatt din tkun kwistjoni tajba li indirizzawa nifukaw fuqra flok l nkopru nagħmlu tassazzjoni fuq l-impjiegi. Issa rigward is-sussidi ħafna dawn, ħafna minnhom dawn huma riżultat mhux ta' obbligi ta' taxxa, U dan jagħmel sens anka għalija. Fi żminijiet verament kritiċi eh, għall-ekonomija tagħna. Jagħmel sens għaliex ikont indirizzaw iż-żewġ kwistjonijiet it-taxxi u l-kwistjonijiet eh, ambjentali trid issib bilanċ bejn dawn it-tnejn. Iva, l-ispejjeż huma il-fulkru ta' kollox bażikament. Naħseb illi dini kwistjoni di komplu fuq mod sistematiku u verament ħaqqa l-attenzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna jit il-President. Issa għana it-tieni round. Issa l-ewwel net nixtieq nilqa l-kollega ġdid tagħna mill-Portugal Ajda Susa huwa s-sostitut il-ġdid u nil-qawk għana għawnek fil-komitat tagħna. Grazzi. So now we start with the second round. Mela, nibdew bis-second round u l-għanna l-ewel kellim kanan sjek joġbok. Mela, erba minuti introduzzjoni mill komissarju Mela, qed nitkellmu fuq Rio, nirringrazzja l-Parlament tal-appoġġ li tajtuna fuq dil-pożizzjoni tagħna li saħħaħ il-pożizzjoni ta' negozjar tagħna. Jinnaf li ħaddu deċiżjonijiet biex ma tkunx uffiċjalment rappreżentati ma fil-konferenza ma fl-istess ħin appoġġjajtuna u jiena żgur li ħajkun hemm membri parlamentari li fuq livell individwali se jkunu hemmhekk jiena ltqajt magħhom il-ġimgħa l-oħra jina minna xi ħaġa fuq l-akkreditazzjoni u tistgħu jserħu fuqna x'aħna nkunu preżenti hemm il komissjoni il-Kummissjoni taqbel ma'kom fuq l-ispiża u nżidu l-partiċipazzjoni fuq il-meta ta' negozjati bħala f'dak li għandu jxesam ma' prioritizzazzjoni ta' dawn l-attivitajiet. Il-Parlament talab il-Rio Plus 20 Summit joħroġ b'miri tangibli u dan jgħin fuq dan il-fattur. U f'dal Rio l-antanu għal naqblu fuq dan il-miri u nifukaw fuq il-rizorsi bħal dawlu l-ilma daw it-temi kollha issemmew mill-Parlament. Daw il proposta wkoll essenzjali biex niġġieldu kontra l-faqar l-Inclusive Green Economy u koll tejn biex iġġib aktar eluf gbar ta' impjiegi u anka ekonomija eh, ambientali għal kulħadd. U, u nisfidaw ukoll ċerti e, attivitajiet li kienu jisiru dejjem u li ma, forsi ma jistgħux jiċċaqalqu il-protezzjoni ta' l-ekosistemi u ta' art huma importanti jekk aħna rridu nassiguraw ruħna li jkun hemm titjib f'dan ir-rigward. Anka l-ekosistemi, anka minn dak mill-ġit li joħroġ minnhom. Is-soċjetajiet ċivili għandhom rwol importanti anzi kruċjali f'dan il-qassam u għalhekk huwa importanti li aħna nżommu mal-miri f'dak għandu jxesam ma' Rio. Rio wkoll ifisser ukoll l-miri ta' żvilupp u dan ħajkun l-eżitu ta' U aħna ħanajdu li da kollu jista' jidħol fil-proċess tal-LGs. Dan għandhom jgħinu għall-anijiet tal-millenju u għanna bżon għafas eh, ġenerali e, f'dak għandu jisemma ma' svilupp sostenibli kif ukoll bħala b'mod olistiku u koerenti hemm bżonn nobilizzaw ir rizorsi kollha tagħna fuq livell ta' nazzjonali, nazzjonali u internazzjonali dak nirrisa majnuna internazzjonali aħna kontribwent maġġuri u aħna lesti nkomplu b'dawn il-miri. Fuq minn dak mill-lat istituzzjonali aħna naqblu mal-Aġenzija fuq il-UNEP kif imsemmi wkoll mill-Parlament l-Unjoni Ewropea wkoll tappoġġja il- li aħna nimxu lejn afas għall-iżvilupp sostenibbli f'dan ir-rigward Aħna qegħdin fuq il-meta ta' negozjati dawn huma il-miri jista' jkunu diffiċli biex naslu għalihom lin minn Rio dal-messaġġ ta' żvilupp ta' żvilupp irid ikun imsemmi dejjem fil-messaġġi kollha li nagħtu jekk aħna rridu nkunu konsistenzi u nilqgħu l-aspirazzjonijiet internazzjonali. Verament hemm bżonn illi illi tifsira tarjot tkun pratika u nixtiequ l-appoċ nixtiequ l-appoċ f'tal-parlament. Erba' kelmiet fuq l-ilma, il-blueprint dwar l-ilma edha hemm issa u biex nassiguraw ruħam ruħna li l-nies kollha jkollhom provvista tajba ta' ilma tajjeb li jista' jinxtorob u anka tip għanna diversi tipi interkonnessi ta' azzjoniet, pal per eżempju kompletezza tal- ta' dan qafas. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm konferenza dwar l-ilma u l-blueprint ġiet iddiskussa u aħna għandna konsultazzjoni miftuħa fost il-pubbliku sa l ta' Ġunju. Din tagħti inputs importanti ħafna dwar x'għandna nagħmlu biex nimxu l-qudiem. Huwa ta' importanza li qed inkellimkom illum u nħu pjaċir illi il nkun nista eh, nilqa nara l-opinjoni ta'kom żewġ raġunijiet għal din l-inizjattiva. L-ewwel iridu soluzzjonijiet innovattivi għal ħafna sfidi relatati mal-ilma u t-tieni hemm swieq globali l mixin pass maġġel u nieħdu l-opportunità iżjed biex konna soluzzjonijiet importanti għall sfidi jiena l-ġimgħa l-oħra kont kont id-Danimarka it-tnejn li għadda u fil-fatt qegħdin jipproduċu eh, pompi tal-ilma u għandhom madwar bejt 8 u 10 fil-mija għad f'dak fala effiċenza tal-ilma. Is-sħobija u koll għanda valur miżjut f'dan il-karattru li qiegħed fl-attivitajiet u l-outputs ta' inizjativi nazzjonali u fuq livell Ewropej. Jiena wkoll njuhu pjaċi nisma' l-veduti tagħkom dwar x'inhuma il kwistjoni x'inhuma l-opinjoni tagħkom dwar dawn il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-sujġet jo plus 20. Nasab li suġġet importanti, pero naħseb irridu niddiskutu flimkien eh, anka mal-Kommissjoni, anka eh, Sur Sefkovic, anka fil-rigward tal-integrazzjoni futura, integrazzjoni sħiħa il-Komissjoni, il-Parlament, il-Konsil u dan jifisser ukoll Eh, xogħol preparatorju tajjeb għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta aħna niddiskutu hawnhekk fanka fil-komitat u fil-plenarja irridu naħdu nkunu pożizzjoni naħdu deċiżjonijiet sabiex nindirizzaw l-elementi anka ta' kif il-parlament anka fil-futur jista' jiġi integrat eh, fid-diskussjonijiet jagħti eh, kontribuzzjonijiet minn naħa tiegħu nkunu nistgħu naħdmu b'tali mod illi eh, ma naħnux biss permess għad delegazzjonijiet speċifiċi. Sur Zeber xie intervjani? Jien għandi mistoqsija għasira. Skont il komissjori M, skont kon il komissarju M, 120 eh, qasam indirizzat per ta' Rio. Eh, xtaqt illi ċaraw dan il-punt. If I would know for every data which uh, people are doing there, I would be a magician. Kiku konna fil-qoddim dak kollu li ser jikdbu n-nis, naħseb li nkun uh, kapaċi nbasar il-futur, pero naħseb il-messaċ anka tajb minna tal-Parlament Ewropew, aħna tajna messaċ li servizzi tagħna u servizzi oħra illi għanna naġġixxu mod responsabbli b'tali mod kif titlob l-Ewropa minna l-lum il-ġurnata, imma xaqt najtu kol li aħna għanna bieċa xol x'namlu frio, aħna rridu namlu ix-xol hemmhekk frio u rridu nieħdu eh, l kull min jista' jagħti kontribut. Grazzi ħafna, is-Sur Karl Heinz Florence. Jina għandi problema, Sur kommissarju, għaliex inti l-kommissarju favorit tiegħi. Imma fl-istess waqt għandi ħafna problemi bil-xogħol li qed isir f'dan il-qasam. Nafu li hemm ħafna leġislazzjonijiet fil-pipeline li qed jiġu preparati, imma rridu nkunu realistiċi, jiġifieri x'qegħdin nimplementaw. Għaliex dinja veru d-daqqa ta' ħarta jekk naraw daqs daqsxejn x'qed niksbu. Għaliex Kamilja unnek dejjem hekk kienet it-tradizzjoni l-qafas tal-ilma direttiva tal-ilma hija katastrofu. Kulħadd irrid verament jammetti illi aħna semmek wasanna. Jekk anka naraw eżempju per eżempju l-ilma kif jgħaddi minn pajjiż għal ieħor anka ixmara e, rajn e, l-kwalità naħseb illi hemm materjal li qed jintrema li ilu projbit u l-Kommissjoni ma tagħmel xejn u ma tista' tagħmel xejn għaliex minħabba direttiva il- limitazzjonijiet huma tali illi l-Kummissjoni se tagħmel xejn minnaħa tagħna. Naħseb illi l-funzjoni ta' kontroll minnaħa tal-Kummissjoni verament irid ikun pożizzjoni li jista' jaqta' bis-snin għaliex eh, Hemm ċertu stati membri bħall-Italja illi qed jagħmlu dak li jidrilhom u għalhekk naħseb illi eh, ikona sitwazzjoni fej l-iskart ikun entrema l-Komissjoni tgħid li ma tista' tagħmel xejn u għalhekk nibqgħu b'direttiva illi aħna eh, awturi u ma nix biex niftaħru għaliex fl-aħħar mill-aħħar Aħna irridu nkunu pożizzjoni illi nammettu li karozza ma nistawx insaqquha jekk m'għandix roti u għalhekk ma nistawx nħallu s-sitwazzjoni għaddejja isu ma tiġri xejn. ċet jiġri il- anka fil rigward tal-karozzi dan il-kummerċ qed imur lej il-vant Hemm bżonn li nindirizzaw direttivi li għandna nirriformulawhom, innaqsuhom, nagħmluhom iktar speċifiċi, imma jindirizzaw il-problemi li verament qed niltaqgħu magħhom. Aħna l-koll qed niġu mill-quta mill-effetti tal-ambjent. L-implementazzjoni hija b'mod totalment differenti, per eżempju fl-Olanda minn dak li qed fil-Ġermanja. U għalhekk rridu naħdmu b'tali mod illi anka l-ċittadini tagħna jistgħu jifhmu xogħol li aħna nippruvaw nagħmlu. Bħalma qed eh, inti toġobni ħafna bħala kummissarju. Però naħseb illi sabiex id-direttivi verament ikunu eh, effettivi aħna stess l-awturi rridu naħdmu b'mod iktar effettiv. Grazzi ħafna, Sinjar Merkis. nifraħ nifraħlek il-għaliex kollegi mux illum biss f'dan il-komitat li qed isiru l-mistoqsijiet imma il-komissarju huwa dejjem ikun anka fuq it-Twitter u anka jwieġeb mistoqsijiet minn fuq it-Twitter kif kienet esperjenza tiegħi il-nar il-ġimgħa li għaddiet illi mill-ewwel wieġibni għal mistoqsijiet li nagħmel tal nawguralek u proset ta' dan nixtieq nieħu spunt mill-kollega tiegħi għax hemm diversi kwistjonijiet li jridu e, nitkellmu fuqhom. Mela, l-ewwel il-biomassa ovvjament hija problema kbira ħafna u naħseb li din iddiskutejnija għatih anka qiegħda fir-rapport Meta ħan temmu dil kwistjoni ta' l-inċinerazzjoni ta' materjal li huwa riċikabli li l-biomassa li fil-parti l-kbira hija tista' tintuża l-anijiet oħra. U l-mistoqsija favorita tiegħi jittajt il-kellima, il-projbizzjoni l landfills edha wkoll fir-rapport din ħanaslu għal tmien feliċi tagħha permezz ta' leġislazzjoni tal-2020 u inti titratta ir-retrieval ta' prodotti farmaceutiċi bħala snilġis imma l-antibiotiċi mhux dejjem Ovvjament qed iniġsu l-ilma, imma inti tista' forsi tneħħi u tagħmel retrieval tagħhom għax jistgħu jintużaw jerġgħu. Mhix kwistjoni storja sabiħa li għandna niddiskutjaw niddiskutu hawnhekk fil-pubbliku, ma jekk inti tagħmel retrieval mis-sors tagħha, pereżempju fi sptar, jista' jkun hemm sustanzi fiha li jerġgħu jintużaw u allura ma jkunx hemm tniġġis. Allura li IP qed jiffoka wkoll fuq din it-tip ta' innovazzjoni allura mhux fuq ir-retrieval ta' fosfati manka ta' antibiotiċi. Imbagħad forsi puntin iżgħar intom taraw hawnhekk għandi fl-ixkun f'idejja, fl-ixkun tal-plastik mimli bl-ilma is-sors favorit tiegħek. Għaliex għan nittrasportaw l-ilma minnaħa għall-oħra tal-Ewropa? Dan ġeneralment huwa ilma tal-vit li huwa komparabbli mal-ilma tal-vitu għandu jkun hekk. Dan mhux x'sens fih li nqogħdu nittrasportaw l-ilma fil-pakket fil-plast fil-bot fil-ixken tal-plastik minna ħall-oħra tal-Ewropa ti kif tidħol fid-direttiva anka fl-istrateġija Ewropea. Aħna fil-Parlament qed nippruvaw inġibu tmiem għal dawn u jekk joġobkom hemm petizzjoni minn eżis kollegi dawk li għadkom ma ffirmawx nistgħu jekk joġobhom għandkom fil-ħin biex eh, għadhom fil-żmien biex jiffirmaw. Umbat nibqgħu niżlin l-isfel id-dissipitazzjoni ta' mikropartikolari fl-ilma jekk tippermettili President mistoqsija bizdwar dwar dik, għaxin jiena naħseb li għatem ħafna x'namlu għandna dissipazzjoni ta' ħafna sostanzi bħal anka bħal fidda li jista' jagħmel ħsara lill-ambjent. U għandna pereżempju qed inżomm dal-fliexkun ilma fide fidi għandna ċerti elementi f'daw il-fliexkun illi huma ta' ħsara anke f'dak li għandu jista' mal-biodiversità. Din mal-biodiversità din ukoll ħanitkellmu fuqha fl-istrateġiji li ġejjin, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, it-jgħati President. Sempliciment nishtiq nikkommenta fuq il-natura eżemplari ta' Twitter u għandi etnurikom l-iPad bifideja. Il-komissarju għandu l-kommenti għonek u nistom naraw għallura kemm kem faċli ftit tip ta' teknoloġija. U jur jgħidilna wkoll kemm nistaw nużaw it-teknoloġija. Grazzi ħafna, kellim li mesk l-Onorevoli Ġeri Brendi, grazzi tal-kooperazzjoni tiegħek bil din id-delegazzjoni informali ħajkunna frijo verament napprezzaw illi inti lest illi taħdem fil-qrib fuq din mad maddelegazzjoni informali li ħanibatu. Personalment soġor ta' nemmen illi għadu mux tard wis illi niformalizzaw din id-delegazzjoni. Imma din hija diskussjoni oħra. Illum kienem punt fl-aħbarijiet pozittiv illi l-Ġermani għandhom rekord dinji f'dak li għandu x'jaqsam ma' solar power tant kellhom enerġija mix-xemx grazzi għat-temp sabiħ naħseb kienet 22,000 megawatts illi di kienet ekvivalenti għal 20 eh, nuclear power plant pens. 50% tal-konsum fl-enerġija tal-enerġija fil-Ġermanja. Jina użajt dan fit-Twitter illum u rċivejt tweġiba minn xi ħadd li qal iva ma eh, x'inhi l-ispiża ta' da kollu. U dan huwa eżempju, din hija xi ħaġa tant dan eżempju tant huwa sabiħ tantu eżempju pożittiv ta' enerġija bxej għal kulħadd. Għalija, din qisu l-istati membri reaġixxu għall efficienza ta' riżorsi imma forsi reaġixxu għal Rio. Jiena inħoss illi il-burdata ta' ġenerali, burdata ta' spirtu pozittiv li għanna biex nibdlu kif inħarsu l-ekonomija għadu ma sarx, forsi għanna nirriflettu fuq dan u fuq kif jħarsu l Rio l-Istati membri. Jina u koll konxu dwar xetiġri fi New York bħalissa li għet nitkelmu fejem l-axar rounds ta' diskussjoni u fl-axar jina kontet naħseb Hemm 77 pajjiż li lesti jikkoperaw mana frijo un batem oħrajn li mhumiex lesti li jagħmlu dan. Huwa possibbli li wara Rio jekk rijo ma jkunx suċċess li aħna noħolqu tip ta' koelezzjoni bejn dawn il-pajjiżi li lesti li jimxu l qudiem fl-iżvilupp sostenibli li aħna nemnu li huwa meħtieġ u nistgħu wkoll nagħtu lok għal benefiċċji kummerċjali, eccetera, eccetera. Koalizzjoni ġifiri, grupp maħtum minn fost dawn il-pajjiżi li jkunu jridu li nimxu l-qoddim f'dawn il il-miri. Grazie ħafna. Much. Mr. Gabrandi, next speaker is Zedrin Brillier for the Greens. Grazie ħafna. Fissam il-parti tal ħodar Grazzi, Komissarju, fissem il-ħodor, Signora Belier. Grazzi ħafna kemm għall l-introduzzjoni tal-lum kif ukoll għal l-akkreditazzjonijiet uffiċjali li għamluha possibbli għalina biex delegazzjoni mhux uffiċjali biex tpoġġi bil-qiegħda fuq il-mejda ta' Rio. Tista' isserraħ moħħok mill-appoġġ tagħna tul dawn in-negozjati. Ovvjament, dejjem jekk dak li jingħad ikun korrett u l-linja tal-Kummissjoni Ewropea tkun dik tkun taqbel mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Għandi xi mistoqsijiet, hemm ċerti affarijiet li jħassbuni minn dak li qed inti Kummissarju. Waħda mill-ewwel affarijiet li inkwitatni kienet rapport li jina rajt fil-gazzetti franċiżi dal aħħar li tkellmu fuq tħabbira mill-gvern Braziljan għalu li se jkun hemm iktar e, e, xprunar fuq il-parti ekonomika mhux fuq il-parti ambientali tal-għalisessir. Tal, tal, din inkwitatni, allura forsi tista' tagħtina xi indikazzjoni dwar x'inhuma x'inhi l-verità wara dawn in-negozjati li qed isiru. Intom se timxu bid-definizzjoni skont dik tal-Parlament Ewropew fil iżvilupp sostenibli fejn il-rizorsi, sostenibilità ta' rizorsi u fej ġustizja ħajkunu importanti 20 sena sa' mill-1992 iktar sa' mill ewwel summit fi Stokkolma e, sibna e, mod, għadna ma sibnix mod kif naħġu mill-krizi. U issa affaċċjati minn kriżi ekonomika u ħafna esperti jgħidu li l-uniku soluzzjoni possibbli għal din il-kriżi ekonomika hija dik li nsibu soluzzjoni għal kriżi ambjentali. It-tieni mistoqsija tiegħi qed tajt il-kelliema jiena naf li smajt fuq xi ħaġa li s-soċjetà ċivili ġabit li qudiemajna jaf dwar il-Brażil ħajkun hemm liġijiet jew iktar jew regolamenti ġodda li għamlu aktar faċli biex jiġu distrutti u jinqataw is-siġet mill-foresti biex niġi fuq il-mistoqsija fuq l-ekonomija ambjentali f'riżoluzzjoni parlamentari aħna ħdimna wkoll fuq riżoluzzjoni dwar il-ġid komuni u dan jinkludu kol rizorsi ġenetiċi, allura forsi tista' tinformana fuq xaġa li għamil dwar dan u fil-qosor ħafna. Il-mistoqsija kollha ta' l-istatus ta' rifuġjati ambientali u punt ġdid fil-liġi xin pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea u negozjaturi l-oħra nistgħu nittamaw li naraw xi xprunar fil-liġijiet dwar dan grazzi ħafna. Grazzi nadol kelminis. Sur Utski. Mezinami, eh, jas. Grazie ħafna. Jina u koll, nishtiq nir-ingrazza l-Komissarju għall-introduzzjoni tijaw u tal-kommenti tijaw verament kontent li jgħatman għawnek għan nofsinar. Ma naqabilx bisħiħ s sur Gerbrandi l-dak li qal fil-rigward tal-power stations li jaħdmu bix-xemx Palma tafu, xemx mux biss toħloqlok tikmix imma u koll tista tkun ta' sara għall-industrija tagħna għaliex toħloq ċertu inugwaljanza, però da mhux is-suġġett l-lum u għalhekk xtaqt nagħmel referenza aktar mod partikolari għal Rio Plus 20. Jiena nappoġġa d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma jipparteċipax taħt il-kondizzjonijiet li ġew imponuti fuq Jiena nilqa' bisħiħ l-impenn tagħkom sabiex tejnu delegazzjoni li tista' tindbat li ma tkunx waħda uffiċjali u nkunux preżenti jew le jiena kontent illi għall-inqas il-komitat tagħna ser ikun aġġornat firigward tar-riżultat tal-konferenza. Il-parteċipanti ser ikun qed jindirizzaw numru kbir ta' suġġetti differenti u xaqt san kommenta fuq il-kustjoni tal-ilma. Kustjoni li jatku issir wahda dejjem iktar imminenti, iktar urġenti u mhux biss eh, fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw. Jekk nitkellmu fuq il ilma tajjeb għax-xorb. Irridu naraw jekk il-konferenza issa nisserraħ fuq il dekorazzjonijiet tas-soltu ġenerali jew kellu ser tiffoka fuq il-miżuri partikolari anke fil-rigward ta' inklużjoni ta' eh, teknoloġija speċifika sabiex ikonna ilma ipurifikat. Grazzi ħafna. Sinja Kukovic, sur komissarina nisaf dilema kbira, meta aħna naħsbu fuq uh, il-fat li aħna fil-ħajna bżon il-xol, il-kreativita u s-saxħa. U għalek kif li stan u bilanċ għamnek. Aħna eh, nsiru konxi ta' s-saxħa tagħna meta fuwa u fil-kriżi li għana l llum jiddu nkunu konxi tal-fatt ta' x'jistgħu jaffaċċjaw il-kumpaniji l-industrija tagħna, l-ekonomija tagħna u għalhekk minn dan lat irridu nħdu konsiderazzjoni wkoll il-kriterji li jappoġġaw is-sostenibilità. Din il-kriterja li fil-ħajja reali tista' tiġi implementata għaliex l-Ewropa hija magħrufa għal fatt li jitaf timmaneġġja teknoloġija ambjentali u li tagħmel dan fuq livell għoli. U din hija ta' opportunità għan-negozju tagħna din tista' tkun ta' ta' fulkru għal kumpaniji tagħna. Il-kumpaniji li kompożizzjoni li filħu l-ħalsu għat-trattament tal-ilma fost l-oħrajn u hemm bżonn li jkollna kalkolazzjoni vera sabiex naraw naraw x'inhu realistiku fil-Slovenja fil-pajjiż tiegħi. Għanna ħafna ilma. Aħna senjuri fil-rizorsi naturali. L-ilma jista' jintuża bħala rizorsa ta' enerġija bħala sors għat turizmu u għal anijiet oħrajn. Fl-abbozz ta' leġislazzjoni u anka fil-kontest tarjo qed nitlob sabiex kuna miktar kuna miktar bilanċ għandu jkun hemm sfida ikbar għall ekonomija imma rridu noqogħdu attenti għal dak li tiflaħ l-ekonomija tagħna. Sur Sanami? Introduzzjoni ho ascoltato con molto interesse la Jina smajt b'interess kbir xqalet l-Komissjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' modifiki f'dak li għandu x'jaqsam sal-2013. Imma jina nemmen li problema hija dik li ħafna kollegi diġa qalu b'fuqa hija l attuazzjoni l-applikazzjoni ta' direttivi. Speċjalment qed nirreferi għad-direttiva fuq l-ilma fejn ħafna stati membri għadhom ma applikawix din id-direttiva ma ġewx individwati il-baċċini tal-ilma, ma nafux ħafna postijiet dwar xtib ta' ilma hemm fil-pajjiżi membru, u xtib ta' kwalità u kif ħad tiġi tiġi sfruttata din l-ilma. U r tal-ilma wkoll u anke l-modifika tal-ilma stess għanna ħafna postijiet per eżempju għanna fil-pjanura tan-naħa ta' fuq tal-Italja il-padana fej l-ilma tal-pjan huwa imniġġes u ħadd ma jintervjeni u ħadd ma jindaħal biex, biex jimmodifika l-kwalità tal-ilma, allura din hija sitwazzjoni gravi ħafna, serja ħafna u, u din minħabba illi id-direttiva mhix qed tiġi applikata dan u l-isforz fl-opinjoni tiegħi illi l-Kummissjoni għadha tagħmel li tivverifika u tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri. Għaliex għax jiena smajt b'interess meta qed nitkellem fuq il-proposta blueprint dwar l-ilma għar iktar responsabilità fuq l-ilma, ma jekk il-Kummissjoni titlob xi ħaġa mill mill-pajizi mil membru jibqgħu u jisostnu biex ma jagħtux każ, allura r riżultat huwa li jkollna disparità fit-trattament ta' diversi ċittadini għall-intent tal-Unjoni Ewropea. U xuħut ikollu maħta responsabilta u oħrajn le. Allura dan din hija l-problema fuq l-ilma, l-ilma hija ħaġa tant importanti u allura fl-opinjoni tiegħi rridu nkunu rridu nafsu iktar fuq il-pressjoni u fuq l-applikazzjoni. Doman mistoqsi jek permetti n niprofitta ruħi minna fuq id-direttiva li titkellem fuq revizjoni għas sena d għal din id-direttiva anke hawnhekk għaw diversi reġuni fil-Unjoni Ewropea illi għandhom iċ-ċittadini tagħhom li ilhom snin sħaħ illi jieħdu nifs farja li avvelenata. Allura diġà għandna diversi twiġibiet biex aħna e, nitkellmu fuq e, e, biex nipprovaw nsibu soluzzjoni din il-problema anke aħna fil-Parlament nibdew għanna nibdew minn din direttiva meta nitkellmu fuq eja nieqfu b'dan il-ħruq u l-inċineramenti fl-arja biex niprofaw innaqsu u nwaqfu il-ċittadini milli jieħdu n-nifs f'arja li tkun velenuża. Anka hawnhekk fl-opinjoni tiegħi ikun u tie li jkun hemm intervent minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissarju. Għal darboħra nitkellmu dwar l-implementazzjoni u fil-fatt eh, jiena ħan prova nwieġeb eżattament dak li naħna namlu bil-proposti fil-kamp tal-implementazzjoni. Jiena naqbel kompletament mal-konklużjoni aħarija tiegħek illi ċerta tibdil li nagħmlu bizzet tibdil huwa meħtieġ. Jiena naqbel ma' dan U importanti li namlu dawn tibdiliet li jista' jagħmlu sistemi iktar effiċenti. Issa rigward l-implementazzjoni tal um, Water Framework Directive. Aħna naħdmu fuq blueprint partikolari u din ħaddejna. Aħna t-nanalizzaw il-proposti kollha. Mbagħad ser natu r risposta tagħna dwar fejn qed fejn insabu u x'meħtieġ li jsir Aħna qegħdin fil-fażi ta' implementazzjoni. Iżda bħalissa m'għandniex bizet konfidenza u fiduċja illi din id-direttiva fil-fatt verament effiċenti. Sabiex nkun iktar speċifiku, nix ngħid li llum ma nalebda possibilità kif sewa li mmorru u fil-fatt naraw eżattament xem fl-ilma dan normalment isseħ mill-istati membri u normalment fil-leġizlazzjoni hemm miktub kif eżattament għandhom jagħmlu rapportaġġ tagħhom lilna. Bħalissa aħna qed nistennew riżultati ta' sena ta' qabel u l-istati membri għandhom id-dritt illi jituna riżultati għaxar xhur wara l-aħħar tas-sena ta' qabel. Din hija kemm xejn uh, hija situazzjoni mhux realistika u rridu nippruvaw nindirizzawha. Sa rigward il-biomassa, biomassa jien diġà tkellem, diġà spjegajt. Rigward il-proibizzjoni, naħseb punt partikolari li għanna fatt kuluna nafu dwar huwa l-pjan direzzjonali għanna mira li tgħid li sa l-2020 rridu nneħħu kompletament il-landfilling u rridu nirriċiklaw il-prodotti li jisaw jiġu riċiklati il-Komissjoni trid li tagħmel reviżjoni tal tal-miri li hemm eżistenti dwar il-landfills u riċiklaċ u sabiex sal-2014 il ma jkunx hemm iktar landfills, ma jinbatux iktar prodotti li jiġu riċaklati wkoll fil-landfills. Dik il-mira qed ipprovaw inżommuha f'moħħna. Issa rigward il-plastik u punti speċifiċi oħra li semmew nixtieq ngħid illi ir-regola li qed insemmu fil-proposti leġislativi tagħna hija li nagħtu biżejjed evidenza xjentifika u nuru illi fil-fat mixi fil direzzjoni it-tajba. ħafna drabi meta ċerta fajt jisru ovvi għalina nibdew nimbuttaw li kunem, nipruvaw kunem eh, studji xjentifiċi dwar punti ktar pertinenti. Rigward il-flixkan tal-ilma l-unika ħagġa nixtieq u huwa li fil-leġislazzjoni Ewropea nixinajt li dan huwa punt li punt li semmejt wara fiex kantal ma diġa qed fil-leġislazzjoni Ewropea u rridu noqgħodu attenti li fil-fatt nindirizzaw il kwistjoni Din hija kwistjoni li apparti mir-realtà tagħna fil-għana suq intern u taf li ma tistax timponi limiti fuq dan is-suq intern għabbażi tal ta' ġeografija inti ħafna drabi huma il-prezzijiet illi fil-fatt imexxu kollox, allura il-kumpaniji belġani fil-kas semmejt inti għandhom bżonn joffru ehm, prezzijiet aħjar. Biżikament dak il-punt aħari. Issa, rigward id-dibattitu li kien hemm fuq il- fuq l-enerġija ġejja mix-xemx, dan huwa dokument personali. Jien ngħidlek, ngħidilkom, nagħmel imħatra illi fil-futur fil-futur l-unika sors ta' enerġija li kolna aħna tkun ix-xemx. In-natura qed tallimna. U aħna mhux qed nitalmu biżejjed iżda min-natura jekk nitalmu minn natura nkunu nafu illi l-enerġija li ġejja mix-xemx hija il-tweġiba għal kollox. Iżda naħseb li dan dan ħan nitalmu futur tant imbiet li mhux ħajkun nista' niġbor il-flus li mħatra tiegħi. It-tweġiba tiegħi l-Rio hija waħda sempliċi. Il-mess l-Unjoni Ewropea għada maquda daqskam kienet daqskam kien maqut il-messaġġ tagħna dak iż-żmien aħna Nirdu nuru li għanna l-istess messaġġ, għanna nirdu nuru li għanna Ewropa b'saħħita u li ħatwassal għal bidliet meħtieġa. Dan għalija l-iktar l-iktar parti importanti sar rigward New York. Illum stess għadhom kif bdew id-dibattitu għalhekk ħajtuna ħajtuni sommarju ta' xġara illum iktar tard fil-ġurnata, għalhekk ma stax ngħidilkom l-indirizza tal-punt sajjin bħalissa. Issem iżda illi l-ewwel valutazzjoni tidher li fil-fatt hija pass fid-direzzjoni tajba. Issa rigward il-koalizzjoni il-Coalition of the Willing li semmiet nixtieq ngħid li nagħmlu il-deċiżjoni li ħadna frio suċċess. Il-kussjoni li semmejt ukoll l-ekonomija ħadra jew li nifmu aħna eżattament xirdu ngħidu biha l-ekonomija ħadra hija problema li kienet eżistenti anke frio. Ħafna drabi li l miri li jkunu għamilna Jidhru li ma nistgħux naslu għalihom. Irridu ovvjament ikollna implementazzjoni tajba. Aħna nagħmlu dawn il-miri għalina u il-biċċa xogħol li għandhom x'jagħmlu l-pajjiżi żviluppati hija biċċa xogħol ibsa ħafna li nagħmlu trasformazzjoni sħiħa tal-ekonomija tagħna. Irridu nżommu f'moħħna li l-ekonomija ħadra hija storja differenti mill-stejjer li kena direzzaw fil-passat dwar l-ekonomija tagħna. Irridu li nieħdu ħsieb l-ambjent meta kun qed l-ekonomija tagħna. L-iktar punt importanti wkoll huwa li nifmu illi l-ekonomija ħadra miex qed tipprova twaqqaf l-ekonomiji li huma diġà ta' suċċess. L-ekonomija l-kawnella brown economy għandha diġà limiti fuqha u għalhekk li bdejna niddiskutu l-ekonomija ħadra għax l-ekonomija qabel diġa kella kella limitu fuq rridu nitkellmu dwar l-inklużjoni soċjali, l-inklużjoni ekonomika, li kollok saħħa ekonomika. Dan kollu irrid ikun parti mill-ekonomija tal-futur. Titkun ekonomija illi permezz tagħha xorta kun nistgħu ikollna livell ta' xin tajjeb. U u li ma nerġawx ikollna niltaqgħu l-istess problemi, l-istess xkiel li bħalissa qed tiltaqa' maħal ekonomija il-brown economy. Jiena nispera u għandi fiduċa wkoll fil-kollegi tagħna Brażiljani se biex kun jistgħu jirħu l-aħjar soluzzjoni. Għana ħankomplu iżda insegwu din il-kwistjoni. Issa, rigward l-ilma, nasbġax tkellim dwar dan, il-bilanċ, li rridu nilħu. Sura Mazukovic, semmit dan il-punt. Iva, għandek raġun, irridu nidu konsiderazzjoni daw l-affarijiet kollha. L-unika punt li xtinżilt jien u illi ħafna mill-kwistjonijiet illi aħna tiddiskutu taħt l-effiċenza ta' flus ta' risorsi, dawn il-mistoqsijiet fil-fatt huma l-kwistjonijiet kwistjonijiet li fil-fatt qed iwassluna biex naraw kif aħna nistgħu ntejbu il-kompetitività relattiva tal-Ewropa fil-ġejjieni. Aħna aħna dipendenti ħafna fuq l-importazzjoni u l-prezzijiet dejjem qed jolew. Jew jekk aħna in-negozji tagħna ħanjoraw dan il-fatt mela qed jinjoraw l-istorja tagħda bażikament. U għalhekk qed nimxu f'direzzjoni illi ħatkun verament iebsa irridu nużaw inqas enerġija, nużaw inqas ilma, nużaw inqas materja prima, nużaw irridu namlu nirriċiklaw, dan kollu jagħmel sens. U għalhekk rajt il-formulazzjoni tan-negozji iktar kmini. Kif huma jaraw, għattilkom kif huma jaraw il-ġejni tagħkom tagħhom. Naħseb il-lista naqra di parti ta' tlet paġni, għanna problema jgħid il-President. Għanna ħames kollegi illi kelmu li sew għal-kelma il-ġimgħa l-oħra u żewġ kollegi li sew għal-kelma illum. Għalhekk għandna seba' kollegi huwa possibbli illi huma jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom minuta kull wieħed u ma twieġeb il ma twieġeb. Kollox huwa possibbli jgħid eh, il-Kummissarju. Nagħtikom il-kelma think it's... Għan jitkellem fil-qosor ħafna, pero naħseb importanti ħafna mill-punt ta' implementazzjoni. Komunikazzjoni fuq l-implementazzjoni ġiet adottata fis-7 ta' Marzu li għadda u biex nejnu l-istati membri u allura biex jaslu li kollhom iktar riżultati permezz ta' għodot rikonoxxuti. Fil-każ li jkun hemm xi dubju dwar dan aħna wettaqna wkoll studji. U juru tifdil ekonomiku li jisiru għal implementazzjoni tajba fil-settur fil, bista l-waste, dinja kwistjoni biex liġena 400.000 impiek u net spejjes ta' 72 biljun euro fis-sena. Aħna nifukaw ukoll biex innaqsu spejjes ta' amministrazzjoni ma' għanna nfakru li l-spiża ta' nuqqas ta' implementazzjoni u kif ukoll eh, l-ispiża fuq is-saħħa u kbar ukoll. Għanna żewġ eh, miri eh, għarfien u għad ta' responsiveness. U naraw kif da kollu qed jiġi prattikat il-miri li għanna f'dak li għandu xaqsam ma l-użu kol ta' teknoloġija għanna nisuġerixxu li biex nagħmlu użu bil-informazzjoni, bil-network ta', ta informazzjoni biex natu informazzjoni li tkun ta' u tajba. Għax ħafna drabi aħna naħdmu b'informazzjoni li tissir f'dak il-waqt ad hoc anka l-kwistjonijiet ta' implementazzjonijiet fir dan l-Istati membri u biex inkunu iktar trasparenti aħna stess u intejbu l-kwalità ta' rapportaġġ fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex ninvolvu l-Aġenzija Ambientali tal-Unjoni Ewropea iżjed f'dak għandu xesa ma ta' informazzjoni fuq l-implementazzjoni biex nazlu, nalqu eh, il-nuqqas ta' il-punt dak isħab fejn ma jkunx hemm informazzjoni. U t-tieni, Dak li għandu xtaqsam ma' responsiveness aħna rridu ntejbu il-sistemi ta' sorveljanza u ta' ispezzjoni. Nibnu fuq il-rekomandazzjoni li għanna bħalissa ta' ċerti kriteri u anka f'dak li għandu xamma dispozizjoni fil-futur f'dak li għandu xamma l-ispezzjoni. Aħna qed nipprova niżviluppaw kol xi tip ta' dimensjoni Ewropea perezz billi jkollni iktar setat ta' supervizjoni u ta' ispezzjoni u jew biex ikollna spezzjonijiet konġunti u mbagħad iridu nixpronaw il-mezzi li permezz tagħhom l-Unjoni Ewropea jirrispondi għall-ilmenti tal-ċittadini u li jkun hemm ċertu ġustizzja u għal dan il-għan rridu noħolqu ċertu mekkaniżmu għall awtoritajiet level relevanti fuq livell nazzjonali u possibiltajiet ta' medjazzjoni u, u mekkanizmi ta' soluzzjoni tal-ilmenti. Aħna rridu natu wkoll aċċess adegwat għal ġustizzja għal ċittadini Ewropej u għall NGOs li l-estis jgħatu li ċallinġjaw dawn l-affarijiet li jkunu għedin jiġru anka avokati il-parteċipanti kollha għom biex eh, jaħdmu fuq dan il-mekkaniżmu. Fl-aħħar nissuġġerixxu wkoll ftejimiet ta' implementazzjoni ta' sħobiji billi ngħinu u natu iktar setat l-awtoritajiet nazzjonali. Dit tista' tkun iktar ħaġa rivoluzjonarja illa li nistaw nidu għajja najdu li flimkien nifukaw fuq t-tnej jew tlet areas fejn intom u aħna edin naraw li għanna bottlenecks ta' implementazzjoni seri u għajja nħol u proposta ġdida għat għat-weġibom bat nimmonitorjaw flimkien dak li għet jiġri u nindirizzaw dak il-bottleneck partikolari. Grazzi ħafna, għetjajt il-komissarju, grazzi ħafna. Issa, mistoqsija wahda, massimu ta' minuta wahda. U l-ewel, u għagastum franko. grazzi, għandek minuta wahda. Grazzi, President, Sur Komissarju. Ħan kan fil-qosor immen problema għalina relatata ma' naħat isfel tal-Europa. Illa xal ħafna snin, is-siġar tal-Pantana eh, ġew distrutti mill-lek msejjaħ fungu aħmar. Issa intom se toħorġu b'xi tip ta' strument leġislativ speċifiku biex niġildu kontra dawn l-speċi invadenti kif inti qed bħala parti mill-komunikazzjoni tiegħek tal-2020 u meta niġu għas-sistema ta' saħħa tal-pjanti l-Komissjoni issa qiegħda tirrevedi. Forsi sanko taħdmu intu sanko taħdmu flimkien, grazzi ħafna. Il-kalima li jmiss dwar il-hormone disruptors li mhijiex mistoqsija ġdida kollha naqblu li għandna bżonn iktar informazzjoni, iktar riċerka, definizjoni taħjar ta' dawn il-kwestjonijiet. Imma bħala prinċip, hemm prinċipju prekauzjonali li jgħid li għanna għandna nieħdu miżuri anka jekk ma nkunux assolutament zguri jekk xaħġa jiex perikoluza perikoluża jew le. U jiena allura nixtieq inkun naf x'qed l-Kummissjoni biex tieħu passi biex l lilna u anka l-annimali fis-selvaġġ anka dawk il il-home disruptors, etc. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, ma li jmiss. Grazzi ħafna, komissarju. Dil-kwistjoni tal-implementazzjoni nixtieq nitkellem fuqha. Forsi ma nafx għaliex għandna ħafna problema bija f'ħafna każijiet lex permess tal-proċess li nużaw fiħdan l-Unjoni Ewropea biex impoġġu fil-prattika direttivi u regolamenti ġeneralment hemm ħafna kompromessi u jfisser illi għandek ħafna nies li mhumiex jaqblu mal-prinċipju li jkun hemm wara direttivi. Allura huma bil-fors se jdumu eh, u jkaxklu saqqajom, Allura jien nissuġġerixxi li nħarsu li b'mod differenti u mhux noqogħdu impoġġu eh, ħafna superviżuri u pulizija, pulizjar, ecc. Naraw xinni u x'inhuma il-kontenut, naraw il-kontenut u x'qed jitolbu d-direttiva, naraw kif jistgħu kun iktar effettivi. Pereżempju nissuġġerixxi li frar fi frar tal fejn kien hemm il-kwistjoni ta' prekawzjoni fej qalet illi irrid ikun hemm risk assessment kullimkien. U dawn ħafna studji juru dan inti daqseg żgur li l-personal tiegħek li int responsabli tiegħu fih dan il-kummissjoni qegħdin jimplementaw dawn u taf eżatt kif u jafu eżatt kif għandhom eh, jimplementaw dan, grazzi. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President u Komissarju Hemm żewġ punti li dejjem joħorġu. L-ewwel wieħed minn tal-punti hija din il-kwistjoni tal-ilma. Jidher lili illi il-politika kollha kemm jitwa l-ambjent edha f'aspetti legali, daħlet f'aspetti legali biex twaqqaf l-legalitajiet u kollox issa e, daħal f'termini legali qisu il-ġustizja mandiċ issir ma tistax tipprattika din il-liġi allura għanna bżon niktar trasparenza Unkunu nkunu nafu meta nis edin jamlu ksur sirna d-dinja digitali u l-lum il-sistemi li għanna f'postom bħalissa għanna namluwa possibli biex namlu l-ekkim sejjaħ name and shame li nipublikaw minn ijat ħati ta' ta' tniġġis li għet jisir un bat fuq il-sostenibilta xie kollegi tijaj jitkelmu fuq il-sostenibilta u l-aspetti fuq l-innovazzjonijiet mela rridu nħarsu lejn xi standards qegħdin jiġu implementati. Ilma arja għandu jkun hemm politika ġenerali li tkopri kollox. Illa għaliex din mhix qed issir bħalissa. Jekk ikollna politika integrata li tkopri kollox nistgħu nagħmlu xi ħaġa, grazzi. First, Karin van Brandt. L-ewwel is Van Brandt. Grazzi. Kummissarju, kif ninsab ċerta li taf mhux biss l-effiċenza tal-enerġija iżda anke l pjan direzzjonali tal-2050 qed naħdmu fuqhom irridu li nadottaw pozizjoni fuq dan. Hemm ħafna frustrazzjoni fuq il-fatt li il-kwistjoni qed f'konġestjoni. Hemm valutazzjoni ta' impatt illi qed itseħħu il-valutazzjoni ta' impatt qed isseħħ minn diversi DGs u dan qed wasal għal ħafna frustrazzjoni. Aħna nħossu li l-Kummissjoni Ewropea għandha approċċ kemm xejn miksur biex ngħidu hekk, m'hemmx approċċ komuni. Dan iħassibna. Forsi kun aħjar li il komissarju fuq l-ambjent isolvi din il-problema. Grazzi ħafna l kellima li jmiss il-Sinjor Krozzetet. Naraw illi l-Aġenzija Ambientali tal-Ewropej tgħid li l-kwalità fl-ilma qed tonqos għax istati membri qed mhux qed jimplementaw l-istess standards. Xa tagħmel inti biex issolvi il-problema? Tieni mistoqsija xħajġri fuq esperimenti dwar naqbdu dwar li naqbdu il-diossidu tal-karbonju. Xħaj minn dawn l-esperimenti. Rossi, sa, grazie ħafna, sur komissarju, ma mu ġibċi mis mistoqsijiet tiegħi mela ħan saqsik tielet mistoqsija. Qed tkellem dwar kampanja sabiex il-ċittadini kull ktar iċ-ċittadini kull iktar konxju. Qed titkellmu dwar industri li qed jagħmlu manifatt li jagħmlu li manifatturaw gassijiet bħal gassijiet li jaħdmu fuq nervituri. Hemm monitoraġġ ta' dan il-tip ta' industri. Xi standards hemm u kif naqam nieħdu kampjuni ta' dawn it-tip ta' gassijiet? Grazzi, issa l-Kummissarju jgħid il-President, naf illi ħajkun diffiċil twiġġa dak mistoqsijiet kollha żmien daqshekk qasir. Komissarju. Grazzi. L-iktar mistoqsija faċa tkun fuq l-ispeċi invażivi, invasive species, iva, b-leġizlazzjoni d din is-sena dik mistoqsija fil-qosor u ċara, naħna naħsbu li din hija kwestjoni li hija problematika għanna bżon bżonn indirizzawa. Issa, Saħħa, ovvjament, aħna qed naħdmu flimkien ma' aħna qed naħdmu flimkien għaliex aħna wkoll parti mill-istess kommissjoni. U dejjem nappoġġa li jkun hemm kooperazzjoni bejn is-servizzi differenti. Issa rigward disruptors. Aħna għandna minna reviżjoni dwar il- l-approċ komunitarju tagħna dwar il-disruptors. Aħna għamilna studju dwar dawn it-tip ta' kimiċi eh, li sejbiet tagħna ġew preżentati f'jenar ta' din is-sena u f'dan ix-xahar stess l-Aġenzija tal-Ambjent Ewropea ħarġet b'rapport illi jitkellem dwar ir-riċerk li saħet dawn l-15 sena, dawn l-15 sena u tgħid dwar titkellem dwar l-impatt li ħadet fuq in-nies. Aħna il-ġimgħa anzi mill-11 12 ta' ġunju ħajkun hemm ħanippreżentaw riżultati tagħna f'konferenza li ħasseħ fi Brussell. Aħna provajna illi ikonna partiċipazzjoni kemm se jkun bilanċjata u rridu li natu l-informazzjoni, rridu kol nilħu l-obbliga tagħna li għandna taħt diversi azzi leġislativi sal-ġunju tal-2013. Aħna wkoll awtorizzati illi nagħmlu monitoraġġ tal- tal-farmaceutiċi u rridu illi naraw il-farmaceutiċi, n-verifika l-farmaceutiċi kolla jissegwu il-kriterji illi għanna li ġew msejsa. Intu kol intom kol semmejtu illi id-direttiva nifisa trid tkun faċli biex taqra tifhimha u timplementa. Jiena minix ħanejt illi dan wa dejjem il-każ, dejjem iġrijek, pero però naħseb illi id-direttiva dejjem tagħti eh, l-ini gwida u anke pariri politiċi din dejjem tkun par marbuta mal-approċċ tagħna, però nemmen illi naqbel miegħek fil-fatt illi xi kultant forsi ma tkunx miktuba bl-istess mod u dan mhux qed twassalna eqreb mhijiex qed twassalna eqreb għaċ-ċittadin. Issa semma wkoll l-ilma u l-enerġija, iva dik il mistoqsijiet fuq l-enerġija. U dwar il-ħażna ta' shale gas taħt id-direttiva attwali tal-Unjoni Ewropea hija fidejn l-Istati membri jekk jiddeċidux l-esplorazzjoni, l-produzzjoni ta' gassi differenti taħt il-ġurisdizzjoni tagħhom u rridu jitu konsiderazzjoni iżda il-leġizlazzjoni kollha li ġiet adottata bejnietna fl-imkien. Dak huwa dak li hemm miktub bħalissa fil-leġislazzjoni attwali. Ġifiri, is-sena l-oħra kien hemm valutazzjoni legali dwar il-direttiva qafas dwar ix shale gas minħata tal-Kommissjoni u namlu referenza għal prassi li għandhom jintużaw għall esplorazzjoni u l-produzzjoni ta' shale gas. Din il-rapporti fil-fat samliħ mal-parlament ukoll. Aħna rridu li sal axar sal 2013 nibdew biex naraw kandum xikunem għafaz dwar, jekk kandum xikunem fil-fat għafaz dwar il-periklu li jġib miegħu ix-xelgas u fil-fat x'forma għandu jieħu dan il-qafas ġifiri, irridu nifmu il-situazzjoni, għabba noħorġu biktar pariru li l irridu nifmu eżattament eh, il-kustjoni fiktar dettal. Palissa għet niprofaw nizbu kam jisekun għarfin dwar dan il-sujġet, nafu illi fl-Istati Uniti fejn għandhom iktar eh, esperjenza fil-ħidma tagħhom b'dan il-gas jidrilom jider illi hemm bżonn illi jkollna konsiderazzjonijiet ambjentali meta nitkellmu dwar dan il-shale gas Issa, rigward eh, l-ilma jew ibra li tista' tom fihom. Naf li nafu li kunem differenti fil-kriterji ta' dan it-tip ta' ilma iżda jekk eh, tukum iżda jekk tara jindirattiv jew l-istorja tagħna dwar l-standards tal eh, ta' baħar jew il-mijiet li tajb biex tom bihom ninsab nistgħu nkunu gburin b'xogħolna naħseb li għandna standards tajbin ħafna. Iżda nixtieq insemmi li qatt ma għandna nikkuntentaw ruħna, dejjem għandna nibqgħu nagħtu każ l-affarijiet li għaddejn naraw kif nistgħu intejbu lil nfusna. Issa rigward il-ħażna tal-diossidu tal-karbonju, jien ma stajtx ifhem eżattament jekk dan mhuwiex marbut fil-fatt ma' kwistjonijiet għawix marbut jekk għandix eh, nindirizzawhom Rigward nindirizzawhom jew len aħna naħseb li dan il-punt huwa importanti ħafna, speċjalment minħabba li hemm diversi pajjiżi madwar id-dinja. U ma tistax tippretendi li dawn il-pajjiżi kollha jistaw verament mod imaġel jimxu għal eh, enerġi, ksib enerġija li jkun iktar favur l-ambjent. U għalek nasab li għan bżon natu attenzjoni dan il-punt li l-ħazna tal-diossita tal-karbonju. tal diossita tal karbonju tal tal karbonju Issa rigward in-nerve gas li sema rossi, jina man, onestament ma nafx, jina għan tħol fiktar dettal, fittex l-informazzjoni dwar dan, dwar dan il-punt fl-imkien ma' servizzi tiegħi, Umbat nispieg, umbat fil-fat nerġa n-wieġbek tar l-qoddim. Komment finali, jen nifem kultant il-frustrazzjoni ta'kom, il-frustrazzjoni li għandkom bl-implementazzjoni. Nista nassigurakom illi xikultant xaktar xikolkom implementazzjoni, kolkom frustrazzjoni tikbar bl-implementazzjoni ta'kom kiku kont fil-pozizjoni, kont fil-pozizjoni tijek. Grazzi ħafna sur komissarju tal-din l-opportunità. Grazzi. Also for your flexible time management. <laughs> Grazzi tal-li kont daqstant flessibli, ringrazzjament speċjali għal dan aħna fih dan il-Komitat MV għedin fuq ħatijak napporġaw il-xol ta'kom imma Zommu u dimajnejkom illi l-iskadenza għal leġislazzjoni huwa marzu tal-2013 għal parlament. Grazzi ħafna ta' disponibilta tijak. So, nach dem strukturierten Dialog geht's jetzt weiter mit Mela wara dan id-dialogu ħankomplu fuq il-punt erba l-livell ta' ħoss tal-motur tal-vetturi. Għanna rapporter sur Odzki sabiex introduċina fuq il-sujġet. Dziękuję Panie Przedsedo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 Jina nilqa din il-proposta tal-Komissjoni għaliex tressa soluzzjoni fil-rigward tal-limitazzjonijiet fuq il-ħoss, livell ta' ħoss tal-motur tal-vetturi. Naseb ikun tkun idea tajba illi aħna nestendu din il-proposta sabiex nistimulaw anka l-produzzjoni u anka ikona il-karozzi illi jemettu Ħosta livell bax li jiġu eh, manifatturati il-karozzi jħol u storbi ħos mux biss mill-magna taħħom manka mm, permezz tal-impatt taħħom mal-wiċ ta' triq per eżempju forsi dan il dawn ħsejjes sistaw jiġu limitati permezz ta' maneġġjar tajb ta' trasport fejanka anka karozzi u trakkijiet kbar jaddu minn rotot iktar wissajn. Naħseb ikun tajab li jankan intejbu l-proposta tal-Komissjoni jekk aħna jkollna klassifikazzjoni ta' toroq U dan imbagħad jitħalla fidej l-awtoritajiet nazzjonali sabiex jevalwaw il-kwalità tal-uċċuħ tat-toroq sabiex inaqsu l-impatt minn dawk il-karozzi li jkunu għaddejjin minn hemmhekk. Hemm referenza wkoll għal dettalji tekniċi fil-rigward tal-kejl tal-ħoss tal-vetturi, tal-motur tal-vettura. Hemmhekk hemm l-istandards u l-metodoloġija u jiffoka fuq il-parametri li għandhom jintużaw. Hemmhekk inħoss li hemm bżonn ta' valuri ta' limitazzjoni għal fazi erba, stadju erba. Jiġifieri wara li titlesta fażi tlieta fejn il-Kummissjoni tkun qed tniedi evalwazzjoni. Issa fannes tlieta tal-proposta tal-Kummissjoni il-koleġislaturi se jkunu huma illi ifaslu dawn il-parametri. Forsi li l-Komissjoni għanna għantu wkoll il-possibilta illi tirregola ċertu aspetti imma tibdiliet futuri għandhom jitmexxew permezz tal-proċedura ta' kol deċiżjoni. Xtaqt, nġdilkom l-attenzjoni dwar emenda 19. Jiena fl-aħħar iddeċidejt illi nirtira din l-emenda għaliex qed nara kemm il-proposta tal-Kummissjoni hija aħjar. Fejn nitkellmu dwar it-tikkettijar obbligatorju. Mhux qed inkunu ċari jekk aħna mhux qed nagħtu iktar importanza għall-istudju intern U għalhekk jirdu nagħmlu anka eh, evalwazzjoni tas-sitwazzjoni. Jiena nħossi li dan is sujġet huwa wieħed pertinenti ħafna u għalhekk għan nisma' l-kummenti minnaħa tagħkom. Grazzi ħafna Sur Uski. Naddu għal Kora Porter is-sur Tatarella mill-EPP. Grazzi President għandi l-intenzjoni li ħagġa li nirringrazzja l-kollega Miroslav tax xoll li twetta u anka l-kollaborazzjoni li jintwerjet fl-elaborazzjoni u fil-ħidma ta' dan il-dokument li qed niddiskutu. Nixtieq nesprimi ċerti ċerti opinjoni tiegħi u nitkellem fuq ċerti emendi li aħna fil li jiena fil-qosor ħan nippreżenta hemm ċerti punti li jiena ħanuri kif diġa qed ċerti kollegi, shadows, dil-kwistjoni mandux ikolla approċ biss vertikali imma għandu jkoll approċ u koll orizzontali, iġifiri ma nistawx nitkellmu biss fuq eh, magni li għamlu l-istorbju eh, jekk ma nitkellmux fuq anka magni li għandhom xaqsumu għall-infrastrutturi. Bħal per eżempju ir-roti hemm regolamentazzjoni bħala infrastruttura hemm ħafna xi jista' jsiru, allura nistieden il-Kummissjoni f'dan is-sens b'mod qawwi biex tagħmel dan. Umbat, hemm xjuri li l-materja ta' klassifikazzjoni tal-vetturi l kollega tiegħi diġà semma b'mod perfett u allura jiena naqbel ma' dak li qal l-intenzjoni tiegħi illi naqbel ma' l-idea illi noħol u kategorija ġdida illi għandha x'taqsam ma' lekk imsejħa il-lekkim siħa small volume car, karozzi ta' volum 0, li għanda 0.03 tal-produzzjoni u allura għandhom bżonn eh, kategorija u regolamentazzjoni apparti mal komplament naqbel bisħiħ l-emendi li ġew prezentati f'dak li għandu xaqsam ma' rapporter, f'dak li għandu xaqsam ma' testijiet, anka u għandi ċerti ċertu staġib dwar il-ittikettar. U jider ċar illi daw l-indikaturi, daw l-indikazzjonijiet jistaw jiservu għal konsumatur lil konsumatur imma kif diġà ġim semmi hemm ċertu taħwit bejn l-istorbju intern li jkun assorbit minn kun qed imexxi il-vettura u dak fuq in-naħa ta' barraġ fil-li jaqaf widnejn iċ-ċittadini fit-triq Din hija l-konsiderazzjoni li għandna nsom li għandna nsemmu u nippruvaw nsibu soluzzjoni tal-jom f'dak li għandu x'jaqsam għal normalizzazzjoni ta' sistemi ta' valutazzjoni ta' dan it-tipi ta' ħsejje għax jista' joħroġ xinu qasta fejm u anka konfużjoni. Jina nħoss li din dan is-suġġett din il-materja tista' tiġi aħjar immexxija forsi anka fih dan il-kumitat il inkop permezz ta' dossier speċifiku apposta jidirli li din hija it-triq l-iktar regolari u mhux noqogħdu ndaħluha b'dan il-mod f'din il-ħaġa ma nistgħu nitkellmu fuqha. Ovvjament hemm bżonn li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt Umbat hemm xi diffikultajiet fuq il-kategorizzazzjoni qed jgħid il-kelliem u nemmen illi din teżisti f'dak li għandu x'jaqsam li huma inqas minn 50 kilo per ter. l aħħar punt li huwa interessanti li nsemmilkom hija l-kwistjoni ta' CO2, l-emissjoni ta' CO2 li sikwit nitkellmu fuqhom eh, għal files oħra hawnhekk ikun tajjeb nisħu li l-inkapsulament anka minnaħa bies ta' mutur jiddetermina ikun jirrappreżenta oli fil-livell ta' CO2 tal-ossidu karboniku. Napprezza ħafna mix-xogħol li sar mir-rapporter għax qed jagħtina rapport tekniku ħafna u speċifiku ħafna ħanamlu biċċa xogħol tajba ħafna jekk eh, jekk nistgħu nevitaw li jkun hemm pożizzjoni doppji bejn id-dossiers u konfużjoni bejn il-leġiżlazzjonijiet. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Tattarella. Grazie, Sur Tattarella. Signora Merkis, fissam l-SND. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Sur President. Jina xtaqt nibda billi nir-ingrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni eccellenti li kanna. Għamlu dakollu kollu li setaw sabiex idaħlu l-aspetti kollha differenti f'dan id-dossier. Jina ninsab ċerta illi l-Komissjoni sar taqbel li livelli ta' storbju u ma fost liktar li għamlu ħsara fil-ħajja anka li naraw li ma livelli eh, ta' storbi huma marbuta anka ma' ċertu mart, speċjalment għal dawk li jgħixu eh, f'żoni urbani. Hemm mbagħad il-vetturi, hemm ukoll l-ajruplani il illi għandhom impatt anka fuq il-ħolqien ta' ċertu mart eh, fost il-nies. il, nies Naħseb li huwa importanti ħafna f'dan ir-rapport li aħna nieħdu approċċ komprensiv dwar eh, kif il-ħoss il-ħsejjes huwa ġenerat mit-traffiku anka neħdu konsiderazzjoni kostruzzjoni l-bini tat-toro eh, u dan kollu li tiġi konsidrata biex aħna noħorġu rapport kif xira. ċan nipruvaw namlu għaw? Aħna għat nipruvaw naddottaw direttiva ġenerali, jew ħorġu b'direttiva illi b'mod speċifiku tindirizza l-istorbi sejjes maħluq mill-karozzi jew mill-magna tal-karozzi. Jiena nippreferi definizzjoni iktar limitata, jiġifieri il-vettura, il-karozza iktar milli elementi oħra anke ambjentali li ovvjament huma importanti imma naħseb li tagħmel iktar sens li dawn ikunu inklużi permezz ta' segwitu. Għandi xi punti minna ħatijaj, nisħat il-ressaq. Jina naħseb li il-rapporter dajef daqxejn il-proposta għalix jinħasajt il-Komissjoni ressaqt proposta tajba u li 65% tal-vetturi diġa jilħu il-livelli kif proposti mill-Komissjoni u għalhekk ma narax raġuni għalfejn għandajfu din il-proposta. Jien saqt l-istess punti meta <sighs> rajt żewġ għazliet, żewġ livelli. Għalfej qed naraw uh, dawn uh, l-għażliet dawn id-dati meta uh, qed naraw li fuq livell ġenerali għandna ammont sostanzjali ta', vetturi li diġà jilħu dawn il-livelli. Hemm ukoll il-metodi ta' ta' eżaminazzjoni. Hemm ukoll il-threshold il threshold illi ġi inkluż ukoll f'din il-proposta u jekk inħarsu anka lejn emendi jidrilli illi iktar għanna nsirħu fuq ir-riżultati tal-eżamijiet eh, l-oriġinali l-antiki iktar minn dawk li qed proposti ġod mod ġdid. Nixtieq ringrazzja l-rapporter għal-kooperazzjoni minn ħatija. Għana kena seduta fuq il-livelli ta' ta' sejjes Aħna proponejna wkoll l-etikettjar dan għandu jindirizza il-konsum tal-enerġija u manka CO2 l-emissjoni. U naħseb li dawn il-punti ġew meħudan konsiderazzjoni u ningras ir-rapporter. Is-Sur Kramer. Grazzi ħafna Sur President. Nixtieq ringrazzja rapporter għax-xogħol li għamel. Naħseb illi Sissa il-rapport eh, indirizza il-mistoqsijiet illi resqet li ħolqot il-proposta tal-Kommissjoni u għawna qed nara situazzjoni taħna nistaqsu għal fej eh, il-Kommissjoni tipprova tirregola karozzi li laqas biss għadhom jinbijaw. Rridu naraw ukoll l-industrija tal-karozzi pereżempju illi eh, aħna u leġizlazzjoni illi jżommu ma' ċiklu ta' produzzjoni u ma nindirizzawx eh, xi tip partikolari ta' karozza jew prodott illi m'għadux eh, wieħed kurrenti. U għalhekk huwa importanti li norbtu dak li nagħmlu aħna mal-ċiklu ta' produzzjoni aħna qed nagħmlu dan U mem lebda dubju illi hemm bżonn irregolaw dan is-settur dan din tniġġis minħabba uh, il-livell ta' storbju. Għandi daqsxej ta' mistoqsijiet fuq il-komplament ta' xogħol fil-rigward jekk għandniex ninkludu pereżempju perjodu ta' 14 sa 16 sena, jiġifieri li konna miri fuq perjodu daqstant twil. Naħseb huwa importanti li kull tant ikonna review, li konna eżaminazzjoni, evalwazzjoni tas sitwazzjoni sabiex naraw li l-miri f'dan il-perjodu daqstant twil ikunu qegħdin jiġu eh, mill-ħuqa. U għalek ma nkun sorpris anka li nintalbu illi dan din il-referenza l-periodu da' twil u titneħħa. Nħoss li l-approċ għandu jkun għat integrat fej ma nindirizzawx biss li t-nġis minħabba il-motur imma anka naraw ir ruol li ikollhom pereżempju il-rot, il tajers U anka illi nindirizzaw anka il kif jintinbena l-karozza li ma eh, metodi għat jintużaw u mux bis nifukaw anka fuq il-bini ta' toroq u xolijiet li kuna t-siru għalek. Frigwa ta' tikketjar għandi daqxej ta' dubji dwar li ma valur addizzjonali sar niksbu jekk aħna namlu dan. Jekk aħna dan sa nirregolaw Ah, permezz ta' leġislazzjoni fuq livell Ewropew jista' jkun illi ah, nitlu s-sitwazzjoni fej nikkomplikaw is-sitwazzjoni ah, għana diġa din is-sitwazzjoni per eżempju fir rigward ta' tires ma nara lebda elementi pozittivi minn ċertu dettali li aħna nipruvaw ninkludu. Rridu naraw xifem il-konsumatur b'dan kollu, li ma formazzjoni iktar jgħat jikseb u għatajb li aħna nħol u kompromess għal dawk li huma favur dan it-tip ta' tikkjettar, pero u importanti wkoll jibqgħu realistikni. Punti ħor importanti fej il komissjoni qed tagħmel ukoll ċertu ehm, standards minimi fir rigward tal-karozzi li jaħdmu eh, bl-elettriku. Bl Dan huwa element importanti, dan huwa għandhom pat anka fuq l-ambjent u anka fuq is-saħħa. Li wieħed eh, jipprova eh, jipprova qiegħed livell minimu ta' sejjes fir-rigward ta' dan it-tip ta' karozzi naħseb li dan huwa aktar xogħol il-kumitat li joħsib it-trasport. Naħseb li l-esperienzi huma differenti jekk inti għandek mit karozza f'ammont ta' f'ċertu ammont ta' zona naħseb illi eh, l-esperienza ser tkun eh, differenti għalhekk irridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni b'mod iktar eh, speċifiku f'dan il-qasam. Qabel ma aħna komplu naħsbu dwar dan il-qasam, jina nħoss li anka hawnhekk bejnietna għandna nevalwaw eh, nevalwaw anka riskju eh, ta' meta karozza, per eżempju, ma tagħmel kważi l-ebda ħoss meta jitkun ġejja anka fir-rigward tal-veloċità tagħha. Naħseb illi huwa tajjeb illi f'dan is-suġġett aħna nilħu kompromess illi nilħu eh, riżultat pożittiv Naħseb illi verament wasal iż-żmien li aħna nindirizzaw dan it-tniġġis minħabba l-istorbju u l-anka rapporti għamel xogħol tajjeb ta' kontribut tajjeb u naħseb li anka permess tal-emendi li qed nipproponu nistgħu nkomplu ntejbu dan ix-xogħol. Grazzi ħafna Sur Kremer. Jiena kważi ħbat ma' karozza li taħdem l-elettriku għaliex ma smajtix ġejja ġifieri nista' nifhem eżattament il-punt tiegħek. Mela, is-sur uh, Reichhaut, minn flok is-sur Sato Hassi. Grazzi ħafna, jiddispeċini li l-onorevoli Hassi ma kien iċċawnek imma nista' nitkellem fi simma Naħseb dak li huwa pjuttost sorprendenti minn perspettiva tagħna meta nis naraw il-rapport tal-Onervol Riski jidher li qed ibaxxi l-ambizjonijiet li l kummissjoni edha tipproponi u di m'għandix tkun id-direzzjoni aħna nistiqu naraw l-rapport sejjer u għallura nistgħu nistennew xi diskussjonijiet interessanti u sbieħ fuq fej aħna nħossu li għandna mmorru. L-ewwel, verament nixtieq nisħaq fuq il-fatt li bħala parlament għandna bżonn ikunu konsistenti dejjem. U meta nagħmlu rapport ta' seba program eh, programm ta' azzjoni ambjentali u nagħmlu dikjarazzjoni qawwija fuq l-impatti minnaħat tal-ħsejjes u hawnhekk għandna proposta fejn F'daqqa waħda qegħdin immorru lura u ngħidu iva forsi ejja ma nkunux daqshekk ambizjużi. Iġifier meta nitkellmu fuq dan fuq programmi ta' azzjoni li jkunu ambjentali għandna nkunu dejjem ambizjuzi meta niġu għal proposti konkreti naħseb inkunu inqas eh, ambizjużi u naħseb din hija importanti ħafna. Punt ieħor fuq konsistenza li sa mill-2012 Novembru 2012 ħaj applikaw eh, forum ġodda ta' regolamenti u nixti nisma minnant il-Komissjoni imma sa safejna fin edin ħansu lejn daw l-standards iktar stretti li jibdew minn novembru 2012 illi diġa probabilment ħafna mill-vetturi il-parti kbira minn normi sejnas inkunu l-ħaqnijom għadu għan nħossu li nistu naddu għal fazi wieħed b'mod iktar ambizzjuż milli qed tipproponi l-Kummissjoni sa minn dawk tal-2030. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-2014 u di twassani fuq il-numru 21 tar-rapporter fej edin iktar imbaxxu dejjem iżjed l-ambizzjużi ħadd tal kummissjoni permezz ta' fażi wieħed u tnej. Ma nistax nifhem ir-raġuni għaliex għandna nagħmlu dan u jiena ngħid li bħala Parlament għandna nkunu għandna nkunu favorevoli fuq fażi wieħed u tnejn fuq ikollna nkunu iżjed stretti bħala miri. U l-istess japplika meta niddiskutu għamnek ma naqbilx ma' sur Kramer, iġi fil-fatt jina nħoss li fuq investiment fuq meta ta' żmien twil għal produtturi verament għandna bżonn stendes fuq meta ta' żmien twil u jina eh, naqbel li għandu jkollna fażi tlieta biex il-produtturi anka jkunu jafu x'jistennew fuq meta ta' żmien twil, nasab dina kruċjali ħafna u hawnhekk inħoss li għandna ċertu nuqqas minna tal-proposta mux nieqsa, imma taf inti edin nippjanaw għal snin verament eh, il-bot Umbat l-aħħar mistoqsija qed nitkellmu fuq l-emenda 22 għaliex qed iżid hawnhekk xi tip ta' livell addizzjonali ta' dak li qed jgħid li forsi il-livell ta' ħsejjes għandu jitnaqqas permezz ta' decibel wieħed ma nistax nifhem l-emenda 22 fejn tawassalna forsi tista' tispjegalna għax inna nħoss li din stramba ħafna biex nala, ovvjament jina naqbel ma l-Onervil Kramer fuq il-vetturi li jaħdmu bl-elettriku għanna nisħu li xikultant il-ħodor jaqblu ma dak li jgħat jgħajt l-onervoli membru u nishtiq nisħaq dan xikultant naħseb għadissa daqseg bizzejed, grazzi. Thank you, Bas. Grazzi ħafna. Dan kien il-round tal-Shadow Rapotez. Issa nagħti l-kelma lil Anja le miex edaw, minna l-kellim li mis. Naħseb illi dimensjoni illi sissa kiet niqsa mill-diskuss l-aspett li kien nieqes mid-diskussjoni kien illi jekk ikonna dawn il-karozzi tal-elettriku ħajkonna żvilupp uh, tajjeb għall bliet għaliex ħajkonna inqas bli ikonna inqas partijiet fil-bliet li jkollhom strutturi għal trasport pubbliku għal karozzi. U dan jagħtina ħafna spazju, iżek mhux ħanamlu dan dan il-pass ifisser li ħafna żoni fl-bliet mhux ħajkunu abitabli għalhekk ħajkonna nofqu iktar flus fl-infrastruttura għalhekk kien naqsu l-istorbju x'ak u investu f'dan ifisser illi ħafna li ħan ispiċaw nieħdu ħafna, nirbu ħafna iktar minħabba li kon użu iktar effiċjenti tal-ibliet. Għalhekk kif insommu f'moħħna l-fattibilità u l-ispejjeż involuti f'dan kollu, irridu nat Insomma, f'moħna dan il-punt li dan kif semmejtu kol biex bekk ma naqsux eh, l-ambizjoni tagħna sabiex ndirizzaw il-kwistjoni. Ma nistawx sempliċiment ngħidu li għandna bżonn iktar toroq it-twal u sempliciment it-twal iktar dritti u sempliciment nil-proponu li nużu iktar, nizaw iktar trasport pubbliku. Irridu naħsbu u kol kif nisu nifrankaw dan kollu iktar parti effiċenti ta' dossier kollu kamu. Grazie ħafna il-President. Issa. Grazie ħafna. Skużani, tal-li għet nintervjeni issa ma konċaw f'posti ma minħabba li għajna l-ura fil-ħin kalli eh, impenni ħor. Jina nħoss illi il-xol eh, tas-sur Utski huwa tajjeb. Eh, aħna jina nħoss illi anka l-kooperazzjoni kienet waħda tajba u jina nkun kontenta jekk il-komitat tagħna jaħdem iktar fuq elementi anke li joqtu il-konsumatur, per eżempju, t-tikketjar Ġifiri fuq level ġenerali jina nishtiq ringrazzja l sur Utski ta' xogħol tiegħu u veru suġġett eh, relatat eh, mal-vetturi imma wkoll jindirizza s-saħħa. U aħna t-najdu illi l-istorbju mill-vetturi għandu jkun inqas anka għal raġunijiet ta' saħħa. Jiena nħoss illi il-komitat tagħna għandu jindirizza l-punt ta' t-tikketjar, is-surutski diġa semma dan, jiena nħoss li u importanti li l-konsumatur ikun informat dwar li ma' livell ta' storgu toħloq il-karozza, anka meta dan, per eżempju, jkun se jiddeċidi dwar li ma' karozza se jixtri. Jiena nħoss li eh, u importanti li naraw ukoll ġertu proġetti, per eżempju dak li qed isir eh, fl-Olanda illi jevalwaw liema eh, karozzi joħolqu liema eh, storbju u anka eh, għalhekk liema jkunu permessi f'ċertu żoni tal-bliet jew żoni fej joqogħdu n-nies u għalhekk dawn huma elementi illi huma ta' informazzjoni anke għal konsumatur meta dan jiġi biex jiddeċidi fuq li ma karozza jixtri għaliex eh, fuq kollox aħna qed nindirizzaw dan il-punt mill ta' tniġġis minħabba l-istorbju li toħraq il-karozza l-istorbju estern u għalhekk aħna għana naħdmu b'dan l-approċ mux biex ninkludu, mux biex ninkludu kollox din id-direttiva wahda, imma biex nuru l-Komissjoni u anka nissuġġerula lill-Kummissjoni eh, li ma elementi jistgħu jiġu indirizzati permezz anka ta' direttivi ta' segwitu. Naħseb huwa importanti illi għall-inqas din l-ewwel eh, fażi din l-ewwel direttiva nindirizzaw l-elementi ta' informazzjoni lil konsumatur fosthom it-tikkettar u l-livell ta' storbi tal karozza. Naħseb eh, Eh, il-proposta tal-Komissjoni fil rigward tal-klassifikazzjoni tal-karozzi hija waħda skaduta u importanti illi eh, naraw fejn l-linja tagħna forsi xi wħud iħossu li qed inkunu ambizzjużi wis oħrajn iħossu li għandna naħdmu iktar. Naħseb illi dan ix-xogħol għandna nagħmluh ukoll fidej mal-kumitat li jaħdem fuq il-qasam tas-suq intern sabiex naraw illi il-livelli e, ikunu indirizzati bl-istess mod tkoll imkien. Aħna rridu nkunu realistiċi fix-xogħol tagħna e, u dan naħseb nistgħu nagħmlu anke permezz tar-rapport iktar milli permezz tal-proposta oriġinal tal kummissjoni Qed naraw illi diġà 65% tal-karozzi diġà jilħqu e, l-ewwel fażi tal-ewwel livell Eh, prezenti, però jekk aħna ser nillimitaw eh, u se nżidu ċertu kondizzjonijiet, ovvjament li dan il-persentaġġ ser jonqos. Għalhekk irridu naraw eh, li konna distinzjoni ċara bej dawk il-karozzi li joħolqu emissjonijiet għolja u oħrajn li ma jagħmlux dan u għalhekk irridu naraw kif ħanaħdmu fiħdan dan il-qafas sabiex ma noħolqux problemi anke ta' implementazzjoni. Aħna u importanti li nibqgħu dejjem realistiċi fix-xogħol tagħna. Punt tal-aħħar hawnhekk eh, irridu nindirizzaw il-karozzi u trakkijiet eh, mod differenti għaliex nafu li hemm ċikli differenti u għalhekk anka fir rigward ta' sigurtà u pjani tal-futur irridu naraw illi din id-distinzjoni tibqa' waħda ċara. Is-sur Utski qabel ukoll bħalma tnajtin illi eh, għandu jkun hemm klawżoli differenti għal dawk li jixtiequ approċċ iktar ambizzjuż. Eh, u anka li indirizza pereżempju perjodu ħafna itwal milli qed tipproponi l-Kommissjoni. Nittama illi fl-aħħar mill-aħħar u kompromess fuq dan kollu. Gast hija. und zwar ein Gast aus dem Wirtschafts- und Għanna issa mistiden mill-Kumitat Ekonomiku Soċjali. Natuwa il-kelma ħadd ma joġġezzjona. Ħan natih il-kelma għal żewġ minuti. Huwa relatur fil-Flekosok dwar dan id-dossier u natiħ żewġ minuti sabiex jitina l-perspettiva tal-Ekosok ħadd ma tiġġizzjona mill antik il-kelma. Grazzi ħafna sur President u l warnof f'sinari tajjeb, sinjuri, għandi żewġ minuti sabiex nagħti taqsira tal-opinjoni u dan mhuwiex wisħin. U diġa spiega ħlejt għaxar sekondi biex ngħid dan kollu. Nixtieq ngħid kelmtejn. L-ewwel punt. Sabiex zgur ma niġix misinterpretat, il-komitat tana illi fil-fat approva din l-opinjoni fil-25 ta' april jappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni sabiex innaqsu il-livelli ta' l-istorbju u dan jinkludi ukoll it tessit il-ġodda. Rajna iżda li Dan il-kas ma ġiex indirizzat minn approċ integrat, jinsmajtu wkoll f'interventi. Smajtu jitqajem dan il-punt. Rridu nindirizzaw il-manutenzjoni ta' toro fost affarijiet oħrajn. Rridu wkoll illi iżda il-sewwieqa ikunu konxju u l-almom li mandomx fil-fat jamlu l-karotzi taħħom jamlu ħafna storbi xafna drabi u ma responsabli għal zida fil-ħsejjes jamlu l-karotzi taħħom. Irridu nżommu f-moħna, illi jekk ma nindirizzawx il-kwistjoni għat muħan naqsu il-ħsejjes ta' tajers fuq it toro U din tapplika wkoll għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku, dan il-ħoss ma jistax jitnaqqas Iżda lura l-proposta oriġinali tagħna u aħna prezentajna żewġ punti ta' tħassib. L-ewwel punt diġà tkellimtu dwaru reviżjoni ta' kategorizzazzjoni. Il-proposta tal-Komissjoni hija bbażata fuq kategoriji storiċi li kategoriji li jissaw ma' odma antikwati marru lura għal sena 1985. U aħna enfasizzajna u koll il-problema relatati mal l-sports cars, l-sports cars dawn il-karozzi ftit minnom iżda jekk din istat kategorija ma tiġix indirizzata ħajkun diffiċli iktar l-qoddim li nindirizza l-problema kollha kemm Itħassib it liħor huwa il żmien jew l-ħin li nata għal din proposta. Ħajkolla namlu tibdil strutturali kbir. Irridu namlu revizjonijiet, nerġgħu namlu dizinji mill-ġdid, fost diversi eh, punti oħrajn. Għalhekk dak li qed nipproponu aħna huwa li naraw jekk nistgħux nirrevedu il-data ta' skadenza li għandna sabiex kun nistgħu nilħu l-miri tagħna sabiex naqsu livelli tal-istorbju. Dan nista' nagħmluh, dan kun nista' billi neliminaw l-ewwel stadju li fl-opinjoni tagħna mhuwiex ħajwassal għal kwalunkwe l sostantiv. U sempliċement ħajżid l-ispejjeż. Aħna rridu nifukaw direttament fuq il- partijiet li naqblu magħhom aħna mal-Kummissjoni. Irridu illi fil-każijiet iktar diffiċli nerġaw naraw illi qed jingħata biżejjed ħin u li nerġa' nirvetu kategorizzazzjoni fil-punti l-iktar importanti. Grazzi il President irridu kunu effiċenti fil-flużu tagħna tal-ħin għawn il kummissjoni hawnhekk u nagħti l-kelma lis-Sur Ġen li u huwa jaħdem fil-qasam tal- tal-karozzi. Grazzi ħafna, jien m'għandix wisq xinżit billi diġa ħna ħadna sem f'seminar reċentament li tana l-opportunità l-indirizzaw dal kustjonijiet fid-detal. Aħna smajna dak li jintom ettu, aħna ovvjament mħazba mill-punti li ġew mqajma mill- l-MPs prezenti Aħna nipreferu li kunem approċċ iktar integrat għaliex dan żgur ħajjina niksbu iktar. u ukoll li niġbet l-attenzjoni tal-membri billi ngħidilhom li dan kollha nirreveduh unħarsu lejħ f'dawl ta' dak li diġa ksibna fit-teknoloġija fuq tires. F'April tal-2012 kien hemm daħlu fis-seħ limiti ġodda fuq il-ħsejjes li sta' jagħmlu it-tires u dan rrit jkun akkompanjat minn sistema ta' tiketjar li jitkellem dwar l-effiċenza l-istorbju ta' dawn l-istess tajers. Ovvjament, huwa diffiċli għalina bħalissa li nam li naraw x'impatt dan kollu ħalla fuq il-konsumatur. L-insenajtu li minn novembru tal-2012 ħankunu pozizjoni nkun nista' nagħmlu studji dettaljati dwar dak li nisperaw li kien impatt pożittiv tal-leġislazzjoni l ġdida fuq il- ix-xelta l-għażla li kienet disponibbli għal konsumatur għat-tires. għalissa għadna ma nafux dejn is-sistema ta' tiketti għal ximpa tħallit fuq kif jixtri l-konsumatur. Grazzi. F'dak il-każ mela nerġa' nagħti l-kelma lir-relatur. L-istorbju u traffiku in ġenerali fil-Unjoni Ewropea huma kwistjonijiet importanti. F'ċerta każi f'ċerta każi hemm ċerta dubji tal-impatt tal-istorbi fuq is-saħħa fil-kostituenza tiegħi fil-fatt hemm għandek għandek eh, problema kbira eh, l-istorbi kkawżat mill-ferroviji. Ovvjament l-azzar ma l-azzar fil-fatt jagħmel iktar sejjes mill eh, mit-tajers fuq ir-roti huwa responsabilità tagħna li nevalwaw l-impatt tas-saħħa l-impatt li tal-istorbi fuq is-saħħa u rridu wkoll nidu konsiderazzjoni tipi differenti ta' sport li jeżistu li joħolqu dan l-istorbi. Skużani, insejt waħda mill-kellima. Isra Mazzej Kukovic. Grazzi ħafna forsi nista' bidilkom l-attenzjoni għal punt partikolari. Tkellem dwar il-tniġis li ġej mill-karozzi. Iżda l-kol kam aħna konxi dwar l-effetti detrimentali tal-karozzi fuq is-saħħa tagħna kollha kemm meta kunu fl-ibliet speċjalment qed nitkellmu dwar karozzi ġodda, iżda nżommu f'maħna wkoll il-karozzi second hand. Meta il-karozzi l-ewwel jiġu irreklamati u ma jaddu kullu maħlu dawn għaddu taħt proċess ta' tikketjar. Ħafna drabi tal-qoddim iżda nsiru nafu illi huwa diffiċli ħafna li tevalwa il-ħsejjes li jiġu prodott li jiġu li tagħmel il-karozza. Ma nafux x'livelli jew xi standards ta' triġis ta' permezz tal-istorbju japplikaw għal dawn il-karozzi. fil litwania per eżempju, il-limitu fuq l-sejjes huwa 92 decibel, però dan din figura tvarja minn pajjiż għal ieħor. Dan ifisser li f'ċerta pajjiżi il-karozzi jistgħu jagħmlu aktar sorbi minn oħrajn. Għalhekk x'għad insaqsikom? jekk ikunx aħjar li kieku noħol u database komuni skont il-limiti u l-partijiet partikolari ta' dawn karozzi. Pero jekk aħna irridu noħolqu ċertu aċċess, irridu nara illi eh, anka fit tikkettjar per eżempju jkuna ċertu distinzjoni bejn dawk il-karozzi li huma joħolqu inqas torbju minn oħrajn, etc. Thank you, thank you very much. Sara Latul, grazzi għafra ta' din diskussjoni jgħid sur Utski. Ikolli ngħid il-mniċ ċert jekk fimx l-aħħar mistoqsija tiegħek rigward it-tipi differenti ta' vetturi Iżda kulħadd naħseb jifhem illi minibus ħatamel ħajkolla limiti dif differenti minn sports car per eżempju, kif isema qabel, jew tip differenti ta' tip ieħor ta' karozza. Iġifieri, il-klassifikazzjoni tal kummissjoni u anke tiegħi eh, għandu ovvjament miżuri speċjali għal tipi differenti ta' vetturi. Inti res il-kollegi anzi res u xi mistoqsijiet lili l-ewwel waħda titkellem dwar li testjar. Jina naħseb illi namorru lura għal metodi ta' testjar oriġinali eh, li l-om jiġu applikati dawn l-aħħar 20 sena u ħajkun diffiċli issa illi nikkumparaw dan u li nħorġu b'testijiet ġodda. Kod diffiċli għamlu tixi tip ta' kumparar jek nħorġu b'metodu ta' testijar ġdid. Is-soluzzjoni wkoll Ġermaniża nistgħu iva naċċettaw ċerta tip ta' metalli, dan ifisser li kun nistgħu nżidu l-accelerazzjoni Eh, minn żewġ metri għal sekonda f'sekonda għal 3 metru f'sekonda. Zana nixtiequ li nżidu decibel wieħed f'kull kategoriji. Dan ifisser li kont inżommu mal-proposta oriġinali, nkunu ċerti li qed ħallu u tħarġ konna r-riżultati. Punti li semma mis Kramer. Jiena naqbel 100% ma l-ispjega illi tresqet fissem il-ħodor. Irridu nħarsu lejn il-futur imbijat. Dak mill-li naf jien dwar l-industrija naf li ċiklu tal-iżvilupp eh, tal-vetturi jistajħu madwar 8 sa 10 snin. Għalek naħseb illi jekk inkunu ambizjużi aħna, għax din tidher li kelma popolari, hawnhekk irridu għalek naħdbu fil-qoddim unuru unatu direzzjoni lill-industrija. Nuru għan fil direzzjoni l-imxu. Iva, nifem illi li tukunem xie forma ta' studju ta' impatt wara l-tielet fazi. Issa, il-vetturi elettroniċi. Dan ma kienx suġġett ta' dan il-komitat. Aħna hawnhekk qed niddisku rridu nipproteġu s-saħħa tal-bniedem u hija fl-opinjoni tagħna hija sitwazzjoni ta' kriżi, forsi hija Sinjor Greber li għandha t-industrija, li għandha tindirizza tal-punt fil-Kumitat tal-Industrija. Fimkom. Għand, skużani, jgħid il kellim għandha tindirizza dan din kwistjoni fil-Kumitat Imko. Din tista' tkun parti mill-leġislazzjoni illi nkun nistgħu nindirizzaw għal kif dan il kumitat Fl-opinjoni tiegħi u rwol tiegħi li fil-fatt nipproteġi il-saħħa tal-bniedem Naħseb li dan huwa appunt ma sax indirizzaw ħanna f'dan il-kumitat. Issa rigward il-mistoqsija tal-grupp tal-ħodor jekk aħniex tkunu bazzjużi żejjed jew le, minn banda tisma' li għandna bżonn għandna bżonn nkunu ktar realistiċi. U mbagħad minn naħa l-oħra nisma' li għandna bżonn nkunu ktar ambizzjużi. Emnuni kollegi jina għamilt l-almu tijaj sabiex natikom rapport illi joffri kompromess. Minix 100% ċert jekk l-emendi kollha għandhom xikunu hekk kollha kompromess, emendi kompromess, però jina provajt nikopra ma' shadow rapporters kollha, provajt insib kompromess waqt li nfassal ir-rapport. Issa rigward dak li intqal dwar il-ġestjoni ta' traffiku li fil-fat nistaw nifrankaw l-flus f'dan permezz tal-faċilitajiet urbani tagħna. Nixin enfasizza hawnhekk illi ferrovija kapaċi tagħmel l-istess ħoss daqs 20 sports car. Jiġifieri jekk aħna nistgħu nevitaw it-traffiku fil-karozzi tagħna, fit-toroq tagħna anzi naħseb illi bekk inkunu qed nifrankaw ħafna tiġġis u nagħmlu tajjeb għas-saħħa tagħna. Jiena ma naqbilx kompletament ma liberali naħseb illi ħanippruvaw iżda insibu kompromess fl-erba stadju nibdew u nibdew daw l-istadju kemm jista' jkun mill-iktar fis possibbli grazzi ħafna ta' diskussjoni tant utli u jiena herqan li nkollha kooperazzjoni l-koll flimkien. Grazzi ħafna Sur Ulski. Id-data ta' skadenza għall-emendi hija s-6 ta' Ġunju 2012 f'nofsinhar. Aħna ser niddiskutu l-emendi hawnhekk fl-20 u l-21 ta' Ġunju aħna nivvutaw fl-10 ta' Lulju fil-Kumitat u mbagħad probabbilment dan kollu ħajġi prezentat fil-plenarja fis-sessjoni ta' Ottubru tal-2012. Dan ifisser illi għandna biżejjed ħin sabiex ikollna it-tieni qari fiħdan il-kumitat tagħna. Grazzi ħafna tal-kontributi tagħkom. Naddu issa għal punt li jmiss punt ħamsa ix-xiri pubbliku. Ir-relatur tagħna qiegħed hawn nagħti l-kelma. Grazzi ħafna, President. Din id-direttiva dwar ix-xiri pubbliku hija pjuttost waħda importanti ħafna għal dan il-Kumitat. Dawk kien dan huma fil-fatt in-nies huma 18% tal-GDP, fil-fatt daw in-nies huma involuti fil-produzzjoni ta' daw is-servizzi u prodotti. Biex aħna nirrispett Taw iħtiġi ħtiġijiet tagħna kif qegħdin fit-trattat u l-anijiet kollha li hemm fl-Ewropa 2020 jridu għandna naħdmu biex nippromuovu biex kien hemm sostenibli. sostenibbli. Meta l-perċezzjoni hi li l-leġiżlazzjoni Ewropea tista' tittejjeb biex bekk tkun iktar faċli għall-atturi pubbliċi li jieħdu responsabilità ħafna mir-regoli Ewropej huma ta' ostakli u mhux jagħmlu aktar faċli. Pala komitat responsabli dwar dan dwar sigurta pubblika jina nħoss li għana nifukaw il-rapport minn tagħna fuq dawn il-mistoqsijiet dawn kwistjonijiet u jina nissuġġerixxi tajt il-kelima niprofa ntejbu l-possibiltajiet għal ċiklu tal-ħajja kollha ta' daw il-prodotti u servizzi flimkien mal-aspetti soċjali. Aħna rridu nkunu nistgħu eh, nitolbu li jkun hemm proċess sostenibbli għal produzzjoni u salarju u pagamenti u ħlas ugwali anka għal persuni u l-post fej jisiru l-prodotti. Meta għandek autorita pubblika li tixtri daw servizzi u l-prodotti għandek id-dan li jkunu ta' benefiċċju ekonomiku kif ukoll ambjentali eċetera u nevitaw li jkun hemm xi tip ta' korruzzjoni li tidħol li tidħol mill-bib anka mill-bib ta' wara fil dan il-proċess rridu naħdmu flimkien dwar xi prodotti rridu nixtru u minn fejn. U importanti wkoll dwar e, kif il-nonfqu il-flus tat-taxxi ta' dak li ħalsu t-taxxa Għanna u koll tipi differenti ta' tikkettar u ta' tikketti. Għanna u koll livelli differenti li standards li għandhom jisru mill parti terzi. Nasib konna solvejna dil-problema b'mod b'mod sewwa, it-tikkettar huwa importanti f'dan fis-suq tagħna u nittamaw li nkunu nistgħu nsibu la appoċ u soluzzjonijiet politiċi permezz ta' din ta' din proposta. It-tibdil f'din id-direttiva kif proposta mill-Kummissjoni tħares ukoll kollen kif membru ta' awtoritajiet pubbliċi poġġew lilhom infushom biex jagħtu servizzi l komunità bħal pereżempju eh, skart, tneħija ta' skart, eċċetera. Ta' importanti li l-parteċipanti kollha jaħdmu flimkien fuq pereżempju fuq il-skart, provvista, provvisti, eċċetera biex bekk inkunu anka iktar responsabli meta niġu għal subcontracting anka meta niġu għal kondizjonijiet u politika dwar ix-xiri pubbliku. L-akwist pubbliku għandu jkun possibbli wkoll biex ikonna e, nistabilixxu fuq in-numru ta' kontratti u subcontractors li jaħdmu taħt kontrattur wieħed. kif ukoll il-kompetizzjoni. Għandi emenda tal-aħħar xnajt qed il-kellima illi xerrej l-akkwistatur pubbliku meta jixtri servizz soċjali jista' e, jigwatanja profitt jista' jaqlab profitt u allura dan għandu jkun profit li jiġi ġenerat minn kumpanija, dan il-profit għandu jiġi reinvestit per eżempju fi skejjel jew fil-saħħa pubblika. Nispera li daw l-emendi kunu possibli biex jgħaddu mill-Kumitat Intra u jisibu ikunu bazi ta' kompromess wiesa u jina li il-kollegi tiegħi jitkellmu fanka fuq l-emendi u nħu pjaċin nisma' l-opinjonijiet tal-kollega tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Onorevoli Westland. U issa niftaħ il-kelma għax-shadows. Għax-shadow rapportez. Nibda bl ewel wieħed. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna President, grazzi kollegi, l-Onorevoli Mikolasik. Grazzi rapporter nixtieq naqsam makom xi opinjonijiet li jiena preparajt bil-miktub. Opportunità tajba biex niddiskutu kwistjoni sek importanti dan il-suġġett huwa importanti ħafna bħala politikanti imma ovvjament bħala għalina bħala komitat. Huwa seksis kont il-kellim, huwa jappella ħafna u naħseb nibda billi naqsam magħkom xi opinjonijiet li jiena preparajt. <laughs> l-akwist pubbliku huwa għodda importanti għad kabbir u għal-ħajja ta' su intern u għandu rwol importanti ħafna vitali biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta' servizzi u tal-prodotti biex, namlu l-aħjar użu ta' dan l-akwist pubbliku biex namlu delivery ta' itkabbir e- intelligenti u tajjeb għan dan jaħdem fiħdan il-qafas neċessarju u jati qafas neċessarju Il-rapporteri foka u sew għamel l-opinjoni ta' kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu ma l akwis pubbliku sostenibli ferja soċjali u ekonomika u ambientali jina naqbel ma l-parti kbira tal-opinjonijiet li jem f'dan nabbos ta' opinjoni jina nemmen et jgħet il-kellem li għat li jgħet nisimplifikaw il-regoli għanna bżon nipermettu li kunem eh, kriterji innovativi biex niżviluppaw il-potenzjal kollu kemmu illi jagħti l-akwist pubbliku fl-istess ħin l-inkorporazzjoni ta' kriterji innovattivi u sostenibbli huma jaqblu ma' l-istrateġija Ewropa 2020 illi tagħti ħames għanijiet prinċipali fuq l-impjiegi, innovazzjoni, inklużjoni soċjali u edukattiva, klima u enerġija u bdaw biex naslu għalihom sal-2020. Il-kriterju sostenibli fiex l-akkwist pubbliku jgħin biex nagħtu azzjonijiet konkreti fuq livelli nazzjonali u dak ta' Unjoni Ewropea illi jiffukaw fuq din l-istrateġija. Jiena naqbel mal-opinjoni li l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni għandhom bżonn jiġu stimulati b'mod għaqli u sfida ġdida u ja li ma nżidux eh, pis amministrativ fuq eh, l-autoritajiet kontrattanti. Fil-fat dawn l-autoritajiet speċjalment fuq livell ta' reġuni, municipalitajiet u lokali iridu iridu jitħallew biex iwettqu il-protezzjoni, il-politiki tagħhom li huma soċjali. Allura jina naqbel ma l-eliminazzjoni ta' kriterju b'mod illi tista' ssir l-għażla l-iktar f'waqta minn dawn l-awtoritajiet li jinklud li tinkludi wkoll benefiċċji ambjentali u ta' saħħa li nixprunaw l-aħjar mod kif jintefqu l-flus hija partikolarment merħba bija f'dak li għandu xaqsam ma' settur tal-ikel u dak tas saħħa fejn għandna proċeduri ta' produzzjoni u il-kwalità finali tal-prodotti ikolla impatt importanti f'dak li għandu xaqsam ma' deċiżjoni finali għall-akwist u għas-saħħa tal-beneficjarji. Meta nieħdu kont tal-ispiża tal-life cycle kollu kemmu hija xprun ieħor f'dak li għandu xasamma konsiderazzjonijiet li nagħtu inċentivi wkoll għar-riċerka u innovazzjoni. Biex nagħlaq nixtieq nappoġġja il-pozizjoni tal rapporter il direttiva ġdida hemm bżonn li ma tipperikolax il-possibilità tal-awtoritajiet lokali li jipprovdu ċerti servizzi ta' interess ġenerali bħal pereżempju trattament tal-iskat. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal- u issa ngħaddu assur Sanoni fisem l-Alde. Grazzi President qed naqri l-analiżi ta' relatur tal-grupp Alde li ma setax ikun preżenti llum. U grazzi il-relatriċi tax-xogħol qiebes u importanti u fuq dan l-opinjoni li għanna. Ah, L-għalde aħna favur li kunem direttiva ġdida fuq l-akwist publiku biex nassiguraw li kunem titjib fl-akwist publiku u dawn huma ta' priorità importanti għal grupp għalde. L-akkwist pubbliku kollu importanti ħafna fl-istrateġija Euror Europa 2020 bħala strumenti bbażat fuq is-suq biex naslu għad għal tkabbir intelligenti, sostenibli u inklużiva. U nassiguraw fl-istess ħin li l-aħjar użu tal-flus pubbliku pubbliċi dwar allura lekk aħna naqblu ma dan il-labbozz ta' parir. Hawnhekk l-awtoritajiet lokali lokali qegħdin jiġu motija seta li jiddeċidu huma bl-aħjar mod kif u liema kriterji għandhom jużaw għall akwist pubbliku. U għandhom dil kondizjoni l-grupp tagħna jivalorizzaw koll ir-rwol tal-SMEs li jrid kollom iktar opportunità biex jipparteċipaw f'dan l-akwist pubbliku l-element ambientali u soċjali għandu jinkoraġixxi l-kumpaniji biex ikollhom opportunitajiet aħjar u mhux nillimitawhom u nostakolaw il-partiċipazzjoni il minn tagħhom. L-emendi kif ħarġu mill-rapporter jinkoraġixxu dawk il-regoli f'dak li għandu x'jaqsam mal-akkwist pubbliku u t-tikkettar tagħhom. L-għalde aħna Eh, favur fuq in-normi li jkunu iktar inċiżivi u iktar ġusti biex jintużaw dwar dawn il, dwar il-libellar, it-tikkettar. Dak li għandu xaqsam ukoll ma l-ħolqin ta' kriterji soċjali. Għal darbohra nixtieq nirringrazzja li relatriċi u aħna nixtiequ naħdmu fuqha fuq dan il-proġett ta' parir. Grazzi. U issa il-kellim li jmiss, Karl Shooter. Grazzi ħafna ta' dil proposta verament naħseb li kull ma qiegħed miktuba huwa tajjeb qed jgħid il-kelliem. għalmenu l-opinjonijiet l-iktar importanti huma tajbin. qed nestendu id-definizzjoni ta' dawk li huma ekonomikament l-iktar zvantaġġati biex jidħlu fl-aspett soċjali u ambjentali hija żieda importanti ħafna dinja xi ħaġa li mhix fis-seta tagħna naħseb għandna naħsbu fuq imma għadha mill-problemi dwar l-akkwist pubbliku għali fuq livell ta' awtoritajiet lokali u reġjonali għali il-proċess huwa komplikat ħafna anka biex jisibu jam iwet u akwist publiku li jkun simplifikat u li jkun ambientalment b'saħħtu. U anka soċjalment, waħda mid-definizzjoni li nistgħu ndaħlu hawnhekk huwa dik li l-Istati Uniti ħarġet biha dwar l-akwist pubbliku li għandu jkun xi tip ta' su ideoloġija ta' su interni tkun dommatika issa meta niġu għax-xiri għall-akwista ikel frisk rridu narawx qed isim fl-Istati Uniti, f'ħafna stati tal-Istati Uniti għandhom akwist pubbliku u jekk kollox ikun legali jisib bl-istess kriterju, allura għandek differenza fil-prezz ta' 5% bejn żewġ tenders differenti u mbagħad inti tkun tista' tagħti l-kuntratt eh, lil dak il-tender li hija iżjed baxxa minn 5%. Dan huwa l-bilanċ bejn il-funzjonament tas suq intern, il-ħtiġijiet tal-akkwist pubbliku, naħseb li ħaġa possibbli li nħarsu leha u nirrevedu. Jekk aħna hawnhekk dan ir-regoli kif qed jissuġġixxi r-rapporter, aħna nippruvaw ninterpretaw l-affarijiet dwar trattament tal-annimali, standards olja. Zgur, meta niġu għall-akwist pubbliku għall-laħam, diħa jkun diffiċli dak għandix zemma l-benessri tal-annimali imma hawnhekk Għed nitkellmu fuq ħagġa uħra, l-ħaġa l li nitkelmu fuq għawa li li għanna sensi la siħa ta' possibilitajiet għall-autoritajiet pubbliċi biex jixtru servizzi, jakwistaw servizzi, issa di miex da mhuwiex proċess ordinarju ħadd ma jista' jgarantixxi kontratt partikolari, imma inti tista' tikkompeti għal klient. Jina naħseb li huwa importanti illi autoritajiet lokali u reġjonali jingħataw opportunitajiet biex jiddeċiedu fuq ħtiġijiet minimi ta' li jkunu ekonomiċi, ambientali, għal daw kollha li jipparteċipaw fil-proċedura. Ma tistax tiddetermina l-valur tal-kuntratt qabel iż-żmien għax inti ma tafx li ma klienti jew klienti sa jazlu li ma servizzi jkunu. Minkejja dan naħseb din hija proposta tajba ħafna, naħseb nistgħu noħorġu b'soluzzjoni tajba ħafna. Forsi punt żgħid ta' kritika dwar l-iżvilupp sostenibbli għal kulħadd dan mhux din raġuni biex aħna mmorru nixtru, aħna mmorru nixtru biex nakkwistaw affarijiet bl-aħjar ah, biex nakkwistaw l-aħjar prodotti bl-aħjar jew servizzi bl-aħjar eh, prezz possibbli. Għalhekk morru nixtru aħna. Sempliċement irridu falur tajjeb għal flus li fu. U issa jkellim li jmiss jekk joġbok għal il-President. Grazzi ħafna, President, aħna l-koll naħseb l-Onorevoli Gerling fil-fat aħna naqblu illi għanna nejnu f'dan l-izvilup ta' teknoloġiji fejn is-settur pubbliku u s-seta ta' xiri eh, jiġi affettwat u jibbenefika mill-teknoloġija ambientali. Il-GDP għall-akwist pubbliku li kull ma jikber u importanti għal kulħadd u ċara għal kulħadd. Naħseb il-Kummissjoni tirrikonoxxi dawn dan it-tħassib u fil-fattet toħroġ ilna e, b'simplifikazzjoni pjuttost ġenerali li jiena kuntent biha u dan huwa dinja mossa b'saħħit l-qudiem lejn il-flessibilità u jien ukoll kuntenta biha. Important partikolarment kuntenta bil isħubija ta' innovazzjoni minna ambientali biex ikon iktar benefiċċju minna u din tapplika u ukoll fuq fuq il-fatt li l-prezz li ktar baxx mhuwiex m'għandux ikun iċ-ċavetta u m'għandux ikun naturalment mażul bħala l-aħjar mezz ta' akwist pubbliku. Allura nappoġġja il-mezz għal simplifikazzjoni li ħarġet bija l-Kummissjoni anke għal flessibilità, speċjalment fuq is-sħubiji, il-partnerships u naħseb minn lat ambientali di mhijiex qed tiġi msaħħa biżejjed fl-opinjoni qed tajt il-kellima jiena nixtieq nagħmel ir-rimarki li ġejjin għax inħoss illi l-opinjoni daħlet eh, f'kampijiet foqsma illi mhumiex fil-mandat ta' dan il-komitat, per eżempju fuq ix-xogħol u l-referenza l-ILO tal-1994 nixtieq insaqsi jekk din hix rilevanti fuq kontratti ta' akwist pubbliku ma jidillix li dan huwa il-mandat ta' dan il-kumitat li aħna nitkellmu fuq dan u żgur li din hija xi ħaġa li l-kumitat tal-impjiegi għandu jħares lejha. U allura jiena inħoss li jekk huma għandhom il-gazz li jitħlu f'dan is-suġġett dan imbagħad xi xaħat li jtihom eh, xi daqqa fuq rashom meta jaħdmu fuq il-mandat li jkun tagħna u għal l-istess ħaġa naħseb tapplika għalina. Mbagħad dwar huma proċessi fil-dan la bosta opinjoni li jiena m'iniex nifhimhom sew. Ħafna mill-emendi huma kważi identiċi imma jina xorta minn ċara dwar dan xi jfisser jekk naħsru per eżempju l-emenda 11 li toħroġ b'definizzjoni ta' proċess ta' produzzjoni sostenibbli fil-kuntest tal-life kriterji tal-life cycle verament ma nistax nifima et tajt l Rivoli Girling. U kull ma nistax naċċettak eh, xejn li mhux ċar jimnix qed noqgħod e, eh, nikkritika negattivament iridu niżguraw illi kull persuna kull ħaġa li għedha fil-katina tkun ċara. Is-sostenibilità mhijiex daqshekk faċli li niddefinixxu. U jekk nitilfu ir-rabta mas-suġġett u s-suġġett tal-kuntratt ifisser li nkunu qed inwaqfu il-proċeduri kollha li għandhom x'jaqsmu mal-akkwist pubbliku. Ma naħsibx li dinja l-intenzjoni tar-rapport. U allura x'inhu l-oriġini eżatt ta' din l-idea u x'inhu l-bażi legali dinja dan huma l-mistoqsijiet bażiċi tiegħi. Allura l-darbohra qed naraw xi ħaġa li tagħti l-intenzjonijiet illi se tneħħi burokrazija żejda, tagħmilha fejt iktar sempliċi u mbagħad noħorġu b'dubji serji dwar suġġerimenti illi fil-fatt mista jista' tagħmel xej ħlief pjuttost il-kontrarju. Grazzi, issa nagħti l-opportunità l-Kummissjoni biex t hemm xi ħadd qed jirrappreżenta mill-Kummissjoni iva kjoġbok. Jina mid eh, mid-Diġi nishtiq nixtieq ingrazzja l-rapporter għal kontribut ta' validu u anke din id-diskussjoni interessanti nixtieq nagħti messaġġ ġenerali nixtieq nati idea messa ġenerali mill-Kummissjoni u li huwa dan illi kull suġġerimenti, kull suġġerimenti iktar li l-in jew proposta għandha tkun bazata fuq il-prinċipji ta' trattati u speċjalment fuq dik ta' diskriminazzjoni u kull tip ta' emenda li tintuża m'għandix tiftaħ il-bib bħala abbuż u diskriminazzjoni. Minna l-oħra aħna nixtiequ nisħu fuq il-fatt illi hemm ħtieġa li ma ndaħlux xipisijiet eh, xipisijiet amministrativi fuq l-autoritajiet kontrattanti għax smajna ħafna minn għandhom illi huma jibżaw minn dan il-fat. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Komissjoni. Fl-aħħar imma mhux l-inqas ir-rapporter jekk joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi tal-klim sabiħ tagħkom u ħankomplu naħmu flimkien biex insibu soluzzjoni għal problemi li għadba' kif diġajet. Naħseb dinja xi ħaġa li rridu nirrevedu dejjem huwa kif tista' tagħti eh, l-iskop lil dawk li jagħmlu d-deċiżjonijiet biex jieħdu d-deċiżjonijiet fil-fatt hemm daw il-kondizzjonijiet, per eżempju l-prinċipju ta' demokrazija lokali fejn m'għandniex nimponu la fajt minn fuq għal isfel, imma għandu jkun hemm libertà, ċerta libertà biex isiru deċiżjonijiet fuq livell lokali, imma jew l-iktar ħaġa li jkollok mijiet ta' nies differenti li jkunu involuti f'kuntratt ħafna kontratti differenti mal-Europa kollha. Allura importanti li nassiguraw rofna li dak li dak li jiet ibbażat lokalment jiġi deċiż lokalment u s-servizz li jingħata lokalment jiġi deċiż hemmhekk. Naħseb hemm bil dwar dan. Jekk issaqsi lin nies mal-Ewropa kollha u politikanti mal-Ewropa kollha naħseb hemm bil illi hemm bżonn nieħdu kont ta' dan. Meta niġu mbagħad għal suġġetti differenti provajt nas provajt nilimita ruħi għal dawk li għandna responsabilità fuqhom kundizzjoni ta' impjiegi ovvjament jaffettwa s-saħħa pubbliku saċertu dik grat, allura din hija kwistjoni li naħseb għandna missu fir-rapport tagħna. U żgur e, il-kumitat E, e, dwar, is-suq tal-impjigi ħajkollu opinjoni differenti dwar dan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna wa tajjeb li konna din id-dialogu għaliex ah, għanna eluf ta' politikanti għanka fuq livell reġjonali li se jintlaqtu minn dan. U għalhekk aħna rridu nkunu flessibbli u minna għana irridu naraw illi nindirizzaw anka l-elementi ambientali sabiex naraw illi eh, natu ċertu pis eh, fej u mistħoq. Seba ta' ġunju f'nofsinhar huwa hija l-iskadenza għall-emendi. Il-votazzjoni ser isseħ fl-10 ta' Lulju qabel il-waqfa s-sajf u mbagħad flimko ir-rapport eh, jiġi votat fuq fl-10 ta' Ottubru mbagħad Diċembru Dan ir-rapport jidħol eh, fil-fażi tal-ewwel qari fil-plenarja u jkun hemm votazzjoni fuq għalhekk nirringrazzja l-kollegi kollha. Palmet fil-bidu tal-laqa tagħna punti 6 u 7 ġew posposti għal dak li huma koordinaturi il niltaqgħu hawnhekk fid-disa il-laqa tal-koordinaturi il-komplament niltaqgħu mbagħad fl-10 sabiex nivvotaw jekk joġobkom tinsew il-karta tal-vot sabiex ikollna ehm, seduta effiċjenti. Il-lejla tajba l-kulħadd niltaqgħu għada. Okay.